Welcome back to the Employment Committee and uh... Grazzi nilqakom lura l-Kumitat tax-xogħol Empl. U minħabba li naħseb li l-kol kemm intom tixtiequ tattendu bosta aktar laqat, nixtieq li nibdew minħabba li aħna diġà tlifna seba' minuti. Nixtieq li niddikjara li l-laqa hija miftuħa. Aħna nixtiequ illi natru il-ċer u anke l-erba viċi ċers skont ir regola 204 tar regoli ta' proċedura tal-Parlament. Nixtieq ngħid ukoll li għandna l kworum ħalli jkollna vot validu ġifieri kwart tal-membri. Nistaqsikom issa jekk intomx l li nibdew. Tajjeb, mela, jekk lesti nista nibda nitlobkom sabiex tatuna il-nomini għal President tal-Kumitat, Signora Zimmer Kjoġbok. Signor President, eżis kollegi, jiena nixtieq nipproponi u ninnomina Thomas Handel. Diġà fil-fatt meċa il xogħol b'mod ħafna f'dan l-aħħar senti u nofs taħt l-appoġġ tiegħek, Sinjura Ulskog. Tafu li ma jiflax bħalissa. U ikkomunika mal-mexxejja mal-Presidenza ta' dan il-Kumitat bil-miktub xewqa tiegħu illi joħroġ għal din il-karika U jekk tippermettuni jiena nixtieq li naqra messaġġ illi u tani sabiex naqra fissmu messaġġ qasir relattivament u nittamaw illi permezz dan il-messaġġ intom tkunu tistgħu tarfu li din mhix biss deċiżjoni formali iżda li hu bis-serjetà jixtieq illi jieħu ħalli jagħmel dan ix-xogħol. Ħanaqraħilkom, ħarħulkom dal-messaġġ. Eżis kollegi, aħna l-ewwel net eh, jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna tax-xewqa tajbin li battuli matul il-marda tiegħi jiena konvint li ħajna xili neleb din il-marda ħalli f'Marzu nkun nista' nerġa' nilaqat magħkom għax-xogħol f'dan il-kumitat. Jiena nixtieq illi nuża din l-opportunità ħalli r-rappreżentanta tiegħi, Sinjor Lukskok, kif ukoll is-segretarjat kollu tal-kumitat taħt it-tmexxija ta' Andreas Hulpar nixtieq illi ningrazzjakom kollha. Ittieħdu ħafna deċiżjonijiet is-sena li għaddiet illi ħajibdlu ħafna affarijiet u nafu li issa ħansibu ruħna fordni ekonomika differenti ta' din id-dinja u din raġuni aħna nafu illi dan ħajaffetwa l-ħajiet ta' miljoni ta' persuni. Jena naħseb u konvint li l-Komitat tagħna għandu idmir importanti ħafna ħalli kontribwixxi għad-drittijiet soċjali u għal-garanzija tal- ta' ħajja ħjara ċittadini tagħna jiena lesti li nagħmel kontribut tiegħi u naħseb illi x-xogħol tiegħi bħala President nixtieq illi nkompli bl-aħjar intenzjonijiet. Thomas Handel. Jiena nipproponi il-Thomas Santel mela għal pożizzjoni ta' President nirringrazzjakom. <clears throat> Uh, uh, evaluate the Tajjeb mela jiena qed ninterpreta dan l-applaws illi aħna nistgħu nażlu l Thomas Handel Maħabba li għandna kandidat wieħed biss Wallu ħanerġan saqsikom jek nistaw xnażlu lil Thomas Handel bħala President tal-Kumitat Empl. Tajjeb kulħadd jaqbel. Mela issa ngħaddu għall elezzjoni tal-ewwel Viċi Chair. U nitlobkom sabiex tresqu il-nomini tagħkom, is Steinrock. Iva il-Partita Soċjalisti Demokratiċi jipproponu l Marita Ulskok. Grazzi, hemm xi ħadd ieħor illi jixtieq nominali xi persuna oħra. Tajjeb, mela għandna kandidat wieħed biss. Nistgħu naħdmu bl-istess mod kif għamilna għaċ bl-applaws. Tajjeb, għandna l-konferma. Grazzi ħafna. Issa, naddu sabiex nazlu it-tieni viċi ċer. ħajku propos mis-sur Kasa u għati proponi s-sur Roland. Sur Kaza. Jiena saqja bisweġġajt, Sinjor President, nista' għadni li tkellem. Mela, jiena nipproponi li sur Roland bħala t viġi ċer dan kumitat. Nistgħu nixu bl-istess proċedura tal-applaus bħala konferma? Sur Roland, nistidnek sabiex tpoġġi għawek dejna. Nasab li jek tamel kun diġa bidu tajjeb. Thank you. Uh, then we proceed to... Mela naddu għall-lezzjoni tat-tielet viċi viċeċer. U nistieden lill-koordinatur is-sur Kalvier Xambu sabiex jitkellem kieċbok. Grazzi ħafna, Signor President, il-Grupp ALDE għandu l-onur li jipprezenta l-persuna li għandu prestiġju internazzjonali li kien imħallef tal-Qorti ta' Strasburgu ta' Drittijiet tal-Bniedem u naħseb illi għandi raġuni għandi l-unur li nippreżenta bħala kandidata l Renata Weber. Mela għanna Signora Weber bħala kandidata. Nistaw nimxak bl-istess proċedura kif għamilna bil-kandidati l-oħrajn billi nikkonfermaw b'applaws. Tajjeb, nistidnek, Signora Weber, sabiex tiġi tpoġġi għawek ħdejna. Inti aċċettajt il-nomina. I will, yes. I will now ask for Issa nixtieq illi naħtru r-raba Viġiċer Jutta Steinruck minnaħta l-Soċessi Demokratiċi kjoġbok. Il-Soċessi Demokratiċi jipropon l ħnes Jungerius. Signora Jungerius, inti taċċetta l-nomina? Nistanu xub l istess proċedura ta' applaus? Pala konferma? Tajjeb melissa tarna li signora Jungerius b'applaws bħala konferma ta' appoċċa kif għamilna għal viċi chairs l-oħra u għal president ukoll jiġifieri issa nistgħu nibdew bix-xogħol tagħna. We have a long meeting today and I'd hope Għanna laqa twila għallum u nittama li il-kol kemm intom ħa tibqa' għawwek maħna sa' kem tistaw maħabba li għanna ċertu punti importanti li rridu niddiskutu. Nistaw nimxu skont l-agenda li prezentajni l-kom. Tajab, wis, mela Nista nħabrilkom illi għandkom il-lingwi kollha dispożizzjoni tagħkom fis-servizz tal-interpretazzjoni apparti l-Finlandiż, il-Kroat u l-Irlandiż u nixtieq nfakkarkom ukoll li l-ġimgħa d-dieħla bit-tnejn sal-erba ħajkonna il-ġimgħa parlamentari Ewropea li ssir ta' kull sena. U nhar it-tlieta, b'mod partikolari fil-31 ta' Jannar, bejn id-9 u nofs s-sija ħajkonna laqa tal laqa interparlamentari ta' dan il-Kumitat li ħaj jiddiskuti ħan diskutu fih eh, żewġ suġġetti il-mobilità tal-ħaddiema u l-importanza tal-immigrazzjoni tal-ħaddiema u il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali ġifieri l-passi li jmiss li nieħdu fih dan il-konsultazzjoni. Il-Kummissarju Tyson ħadd ipparteċipa f'din il-laqgħa li ħajkollna nhar it-tlieta u nixtieq neħeġġeġkom sabiex issibu ħin ħalli tkunu preżenti għal din il-laqgħa. minħabba illi fl-aġenda għandna ċertu punt importanti ħafna li rridu niddiskutu affarijiet li konċernu ħafna dan il-kumitat mela. Tmin punt tal-aġenda nixtieq napprovaw il-minuti tal-laqat ta' 12 u 13 ta' Ottubru, ta' Novembru ta' Deċembru. Naħseb li kullħat ikkonferma minuti, mela dan issa jwassalna sabiex nibdew bid-diskussjoni tal-punt numru 9 fuq l-agenda. Għanna punt illi jirrikjedi illi aħna niddiskutu il-rapport minnaħat ta' Nucleus Silicotis fuq il-kondizjonijiet tal-xol u il-xol prekarju. Is-sur Silicotis għadu mux maħna dal-waqt jassal? Iżda forsi nibdew nistgħu nibdew billi nisimgħu l-opinjoni tal-Viċi Chairs sakemm ma jiġi ir-rapporter. Nistieden lis sur Roland li huwa fil-fatt shadow reporter għal dan ir-rapport jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, jiena nixtieq ingrazzi ħafna lir rapporter minkejja l-fat li għadu mhux hawnhekk minħabba li naħseb li fassal rapport tajjeb ħafna u bażi tajba għal ħidma tagħna u rapport li qed isemmi fuq kwistjonijiet li huma importanti ħafna u nixtieq infakkarkom fuq xi ħaġa li ntqalet minn Jean-Claude Juncker l-aħħar darba illi kellna kongress ta' trade unions. U qal li mhux sewwa li l-kontratti tax-xogħol qegħdin iwasslu għal kundizzjonijiet li mhumiex tas-soltu issa qed isiru iktar komuni bħala kontratti naħseb li din hija xi ħaġa illi fil-fatt titkellem b'mod ċar dwar il-fatt li jekk aħna nixtiequ ninfluwenzaw il-mod ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet, aħna rridu nħarsu lejn ir-realtà jista' jkun li ċertu affarijiet ma jiġbunix iżda ma nistgħux ninjorawhom il-mod ta' kif nisviluppat l-ekonomija, aħna rajna li wasalna għal ċertu bidliet, bidliet fil-qasam tax-xogħol, kontratti differenti, u qegħdin naraw li r-riski tax xogħol prekarju u ta' kundizzjonijiet prekarji tax xogħol dejjem qegħdin jiżdiedu, speċjalment jekk intom tħarsu lejn l-ekonomija kollaborattiva. Dejjem jista' jkun hemm distinzjoni bejn il-ħaddiema li huma self-employed u l-ħaddiema l-oħrajn li id distinzjoni tissir ħafna iktar vaga. Naħseb li hemm tliet affarijiet li nistgħu ngħidu. L-ewwel ħaġa li nistgħu ngħidu hija illi dawn huma żviluppi pożittivi illi ħajofru ħafna iktar flessibilità lill kumpaniji u lil ħaddiema. Iżda jiena wisq nibżam illi dan mhuwiex minnu jiena naħseb illi il-ħaddiema u l-kumpaniji għandhom bżonn l-ewwel qabel kollox is-sigurtà, għandhom bżonn bażi illi tippermettilhom li jbassru dak li jista' jiġri fil-ġejjieni, jiena naħseb li nuqqas ta' sigurtà u possibilità li jantiċipaw il-ġejjieni ħajwassal għal inqas koeżjoni soċjali u naħseb li t-tieni pożizzjoni hija illi aħna ninjoraw dak li qiegħed jiġri, nimmaġinaw li xejn u qed jiġri li l-affarijiet ħajkunu iktar faċli jekk aħna nerġgħu immorru lura sitwazzjoni fejn ħajkonna kontratti li mhumiex determinati, eċċetera, iżda din hija attitudni negattiva u koll. Minħabba li ħna maħan bidlu xejn, ma ninfluenzawx il-bidliet li qegħdin isiru. It-telet ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li naffrontaw il-bidliet u narfu dak li qed jiġriżda nagħmlu dak kollu li nistgħu ħalli bekk nagħtu iktar sigurtà lil ħaddiema tagħna u nkalli l-kumpaniji Ewropej. Flessibilità importanti iżda żewġ kondizzjonijiet ewlenin. L-ewwel nett naħseb li l-flessibilità għandha tkun innegozjata mill-imsieħba soċjali fl-istess ħin għandha tkun ikkumpanjata minn miżuri illi jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet iktar siguri u anke ħaddiema jħossuhom iktar protetti. Ħalli bekk verament ikunu jistgħu jaffaċċaw ir-realtajiet tal-ekonomija b'mod li jagħmel iktar sens u naħseb li dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu verament ninfluwenzaw il-mod ta' kif din il-bidla tista' taħdem. Ġifieri jiena introduċejt numru kbir ta' emendi U nixtieq ngħid biex nagħlaq punt fuq l-ekonomija kollaborattiva dan huwa punt li ħan iddiskutu iktar fid-dettall illum ħabba li għandna rapport propju dwar dan is-suġġetti ma naħsibx illi l-ekonomija kollaborattiva għandna narawha bħala e, x-xitan jew nkella xi tip ta' e, Anġli rappresenta tajjeb jiena naħseb illi dak li għandna bżonn huwa li jkollna regoli ġodda minħabba illi ir-regoli bħalissa qegħdin ikunu vintati mis-suq jekk ir-suq ma tirregolax jista' jsir selvaġġ u ma jkollokx iktar kontroll fuq. Grazzi ħafna sana Sean Simon Kirchbok. Tajjeb, grazzi ħafna Sinjor President. Qed nieħu gost ħafna li nista' nirrappreżenta s-Soċjalisti Demokratiċi u nitkellem dwar dan ir-rapport. Jiena naf li dan mhuwiex rapport ta' l-essendi, però huwa rapport tal-gwe, però jkolli ngħid li dan għalina huwa rapport tajjeb u naħseb illi naqblu ma dak li qed jgħid eh, ir-rapporter minkejja li għadu ma wasalx hawnhekk. Nista' ngħid dan biċ jina jiena kol ukoll mas-sur Roland. Jina, ikolli nejt il-dinja kwestjoni importanti ħafna għalija fir maħabba li nirrappreżenta l-West Midlands fir Run Unit minħabba li għandna ħafna nies illi qegħdin f'kuntratti ta' ta' sijad zero, ta' fuq livell ta' sijad zero, zero hours contract jissejħu bl-Ingliż dawn tip ta' kontratti aħna rridu noqgħod attent minħabba d-definizzjoni ta' xogħol prekarju mhix daqshekk faċli naħseb li rapportera mill biċċa xogħol tajba ħafna. Issa jiena tal-fema li ebżon nippruvaw daqsxejn iktar ħalli nagħmlu distinzjoni bejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol u xogħol prekarju fih nifsu. Aħna bessibna li resqu Ebendi dan ir-rapport diġanna li jiġi tajba ħafna fuq livell Ewropew fuq drittijiet tal-ħaddiema. Qed nara li l-forum ta' usura ta' kontratti differenti ta' xogħol qegħdin jinbidlu għal din raġuni rridu naħsbu kollox mill-ġdid b'mod radikali il-mod ta' kif il-relazzjonijiet fil-qasam tax-xogħol ħajjħedu sura ġdida. Mhux ħajkun kif kienu fil-passat, però jiena naħseb illi meta nagħmlu sforzi bħal dan rridu niskuraw illi issa illi edin naraw li hemm ċertu nies li huma affettwati minn dan it-tip ta' xogħol prekarju ma jkunux esploitati, ma marrux lura iżda għalmenu immor nibqgħu f'sitwazzjoni preżent tal-preżent fejn din nejnu lil dawk in-nies li huma affettwati. Aħna nixtiew li jkollna għalmenu standards minimi tax-xogħol kien hemm ħafna kondizjonijiet li mhumiex tajbin bħal internships li mhumiex imħallsa dawn it-tip ta' kontratti zero hours jiena naħseb illi dawn ma' affarijiet li aħna rridu għal maħna nafu li fejn hemm inqas definizzjoni ċar li jridu niddefinixxu b'mod ħafna iktar ċar il- il-kriterji naħseb li pjattaforma ta' ħidma digitali tista' toffrilna opportunità. Issa naħseb illi mill-inqas irridu wkoll naġġornaw il-liġi li għandna fil-qasam tal-xogħol. Ma nafx jekk għandix reprezentant tal-Kummissjoni, jekk għandna reprezentant tal-Kummissjoni tama li ħaj nisimgħu wkoll opinjoni tagħhom, però jiena naħseb li biex nikkonkludi nix nkun naf jekk il-Kummissjoni x'bessi bat toħroġ proposta tal-liġi. Nafu li rapporti bħal dawn huma tajbin, iżda hemm bżonn li dan rapport jittieħed bis-serjetà u l-Kummissjoni wkoll tkun tista' tappoġġaħ permezz ta' proposti leġislattivi konkreti. Sur Juncker jitkellem u jgħid ħafna klim zbieħ, iżda bżonn li kon azzjoni iktar konkreta. Thank you, Mr. Simon. Uh... Grazzi, Sur Simon, mela aħna bdejna niddiskutu il-prodott tal-rapporter fil-rapport is-sur Silikjotis laħaq wasal u anka jekk Is-sur Roland u eh, is-sur Simon taw kummenti pozittivi għal dan ir-rapport, issa ħanaddi l-kelma lilek sabiex tkun tista' tintroduċi ir-rapport tiegħek lill-kumplament. Grazzi ħafna, Sinjora President. Mela l-ewwel nett nixtieq niskuża ruħi tal-li wasalt tard. Sfortunatament jiena kelli nkun preżenti flaqa oħra jekk jiġri f'dan il-Parlament għaliex kultant ikonna laqat li jsiru fl-istess ħin jiena kelli nkun preżenti għal laqa kostituttiva ta' ITRE. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi li diġà tkellmu sar numru ta' studju eh, u dawn qed juru li it-tipi eh, ta' forum ta' impjiegi edin jizdidu fl-Unjoni Ewropea għanna dejjem aktar xogħol part-time. U fil-fatt kien hemm żieda f'dawn l-aħħar 15-il sena. U dawn il-forum ġodda ta' impjiegi edin idajfu l-definizzjonijiet ta' relazzjonijiet tal-impjiegi. U għet ikonna dejjem aktar ċertifikati ta' eh, impjieg għal rasu li huma folots. U dan għandu implikazzjonijiet importanti negattivi għal koezjoni soċjali, għad drittijiet soċjali, aħna rajna dan f'numru ta' rapporti mill-Parlament Ewropew fuq kwistjonijiet ta' social dumping, per eżempju. Fuq il-pilastru soċjali u koll semmejna l-importanza tal-kondizjonijiet ta' xogħol. Jina naqbel ma' dak li għal kollega Simon li hemm bżonn pass addizzjonali li r-rapport huwa biss l-ewwel pass għandna bżonn ta' eh, proposti leġislattivi konkreti li għabis biss il-Kummissjoni tista' tagħmel dan. Aħna qegħdin nippruvaw nżidu bażi biex inkun nistgħu nifmu eh, il-dialogu politiku fuq permezz ta' dan ir-rapport fuq din il-kwistjoni. Aħna qed nippruvaw nagħmlu dan billi nużaw id-definizzjoni tal- eh, fuq xinu xogħol diċenti u jina nemmen li din għandha tkun il-bażi tal-ftehim tagħna ta' dak li huwa il-forum tipiċi mhux tipiċi ta' impjiegi kif ukoll definizzjoni ta' kondizzjoni ta' xogħol. Hemm bżonn li nieħdu inizjattivi eh, kontra id-deregolazzjoni li qiegħda tiżdied tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li sfortunatament kienet ir-risposta li tajna eh, għall kriżi finanzjarja. Din il dawn il-kontratti ta' sigħat zero, il-kontratti part-time, l-apprentistati mhux imħalsa, il-xogħol mhux dikjarat, dawn huma kollha prassi li rridu nindirizzaw u rridu neliminawhom. Għandna sfidi oħra għal ħaddiema illum il-ġurnata. E, trasformazzjoni digitali edha tiżdied dejjem tiżdied fl-impjiegi. Dan ukoll iwassal għal żida ta' ċertu pjattaformi tal-xogħol u din xejra ħadd kompli. Tiżdied sakemm ma naħdux passi konkreti leġislativi u qafas fuq livell Ewropew imma mhux biss anke fuq livell ta' stati membri biex nigarantixxu diċenza tal-impjiegi għal kulħadd u dan ħajkollu implikazzjonijiet kbar speċjalment fuq il-livell soċjali fis-soċjetà tagħna, soċjetà tagħna, il-pakketti ta' irtirar ta' pensjonijiet u anke drittijiet tal-ħaddiema b'mod ġenerali. Għalhekk huwa imperattiv soċjali li nieħdu azzjoni li nipromuovu il- il-bargaining kollettiv u għalhekk qed nitlob l kummissjoni u l-Istati membri sabiex jieħdu inizjattivi propju dwar dan. U billi jieħdu azzjoni konkreta li mbagħad eventwalment wassal għall-eliminazzjoni sħiħa tal-xogħol mhux dikjarat. Hemm bżonn li aħna nużaw ukoll l-odda ta' dialogu soċjali strutturat u anka il-bargaining kollettiv, dan huwa l-unika mod kif il-ħaddiema jistgħu jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Fl-ħanet? L-investigaturi u inkella mekkanizmu ta' monitoraġġ f'kull stat membru għandu rwol importanti biex inħarsu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u biex neliminaw il-ħidma mhux dikjarata. Hemm kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-immigrazzjoni. Migranti li jagħmlu xogħol mhux dikjaratu din hija xi ħaġa rridu nikkundannawha. Hemm bżonn li naraw ukoll investiment pubbliku li jgħinna biex innaqsu ir-rata tal-qat. U aħna nemlu li dan huwa propju fidejn l-istati membri għansi anka responsabilta tal-istati membri li ħarsu drittijiet tal-ħaddiema tan-nisa tal-ħaddiema żgħażagħ. Dawk li qegħdin jaħdmu fl-ekonomi l-ekkim sejħa shadow economy, eh, ħaddiema migranti, eċċetera. Mela dik hija preżentazzjoni qasira ta' rapport tiegħi, nistenna bil-ħerqa li nikkopera mal-shadow rapporters kollha mill-gruppi politiċi kollha sabiex inkunu nistgħu noħorġu bi prodott sabiħ ħafna fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi, sa ngħaddi l-kelma lis sinjura McIntyre. Grazzi ħafna għal din prezentazzjoni u grazzi ħafna l-rapporter għal dan l-abbozz tar-rapport. Jina naħseb li huwa importanti li nrikonoxxu li il-flessibilità fis-suq tax-xogħol, jina naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna, mhijiex dwar li naqsu mid-drittijiet tal-ħaddiema. Il-flessibilità hija dwar li bilanċaw b'suċċess il-ħarsien tal-ħaddiema mal l-attenzjoni għall-individwi infushom u minħaddem sabiex naqblu għal bżonnijiet tagħhom. Għalek jina nħu naqraqata meta nattakkaw per eżempju xol part-time u najdu li dan huwa prekarju u mhux xi ħaġa li għandha ssir. U ir-raġuni ewlenija għal dan hija li għax jiena naf mill-esperjenza tiegħi stess kemm huwa importanti x-xogħol part-time sabiex mod partikolari n-nisa eh, jibdew jaħdmu. U f'pajjiżi Ir-rata tal-impjiegi fost in-nisa wasal għal rekord ta' 70%. Iżjed mill-qatt kien. U tħassib tiegħi huwa li meta qegħdin nħarsu lej xogħol prekarju, eh, il-kelma prekarju hija kelma peġorattiva, ħaġa ħażina li huwa importanti li ma natux l-impressjoni li l-ħidma part-time hija ħażina U naħsbu li hemm ukoll rwol għal kuntratti ta' sigħat zero ma neliminhomx kieku jien laqqas. Imma hemm perċentwal ta' nies li jinsabu fuq kontratti zero, eh, sigħat zero għandhom kuntratti full time u jriduhom il-kontratti ta' sigħat zero. Huwa l-każ ukoll fir-Renju Unit u nista' napprezza ovvjament li s-sitwazzjoni mhux l-istess kullimkien, Imma jekk qegħdin nagħmlu regoli fuq livell ta' Unjoni Ewropea, jridu nirrikonoxxu dak li jrid isir fuq livell ta' Unjoni Ewropea u xrid isir fuq livell ta' Stat membru. Jekk inti għandek ta' sigħat zero fil-Renju Unit, għandek l-istess drittijiet eh, bħal impjegati full-time permanenti li għandhom l-istess ruol. Iġbi għandek drittijiet anka jekk tista' tkun fuq kontratt ta' sigħat zero. Għalhekk jiena qed nitlob li nifmu ftit l-importanza tal-flessibilità imma wkoll l-importanza li nirkonoxxu li id-drittijiet ta' ħaddiema ma' protetti. Liżi ħaġa importanti hija li l-infurzar trid tmur id-fit mal-drittijiet tal impjiegi Għalhekk huwa importanti li aħna nassiguraw li għanna infurzar immirat biex nassiguraw li modelli ġodda u emerġenti ma jispiċċawx eh, ikunu għedin iseħħu għaskapitu tal-inħeddema tagħna. Jek nistaħar ħares li xi punti speċifiċi, il-punt ewlieni huwa li kemm fil-premessa A u fil-paragrafu wieħed aħna ma naqblux li kull forma ta' e, eh, impjek atipiku jew mhux standard huma prekarji, ma naqblux maħadi. U jiena naħseb ukoll fil-premessa B, Iva ċertament, eh, kontratti ta' eh, minn ħad jaħdem rasu ħafna minnhom eh, eh, hemm li jistgħu jkunu folos iva. Imma f'ħafna każijiet il-problema hija li l leġizlazzjoni tal-impjiegi fuq livell ta' stat membru mhux qed tiġi implementata kif suppost jew tiġi infurzata. U fil-paragrafu 5 jiena naħseb li d-digitalizzazzjoni hija qasam fejn l-Unjoni Ewropea jista' jżid il-valur fl-appoġġ tal-tkabbir u l-promozzjoni tal-impjiegi. Mbagħad hemm il-paragrafi 6 u 9 hemmhekk naqblu li x-xogħol mhux dikjarat u impjieg fals fittizju jista' jkollu konsekwenzi fuq medda twila ta' żmien fuq il-ħarsien tal-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet tal irridu nindirizzawha ma rridu nassiguraw li nindirizzawha fuq l-aħjar livelli l-aktar xirqa skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Per eżempju, ċertament hemm rwol għal pjattaforma tal-xogħol mhux dikjarat li ħadmu fuq għal kollegi. Issa ħaġa oħra Peress li jena ġeja minn pajis fejn l-impigi ma hemm rata ta' impigi olin u għanna record levels record ta' impigi, 95% ta' tkabiru impigi ġew minn eh, impiegati permanenti u kera nis li ħadmu l-rasu malekki aħna nixtiequ nkomplu ninkoraġixxu l-imprenditorija u ma noħolqux kultura fejn in-nies iħossu li ma jistawx ikollhom suċċess bħala imprendituri. U fl-aħħar nishtiq nixtieq ngħid li ovvjament jiena ġejja minn pajjiż li ħad tkun qed toħroġ mill-Unjoni Ewropea, imma huwa importanti ħafna li waslu messaġġ li r-Renju Unit huwa pajjiż li ħares u jżid id-drittijiet li n-nies għandhom fix-xogħol tagħhom. U l-gvern tagħna huwa impenjat li meta aħna eh, leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea nagħmluha liġi domestika, nkunu qegħdin nigarantixxu l-drittijiet tal-impjegati jiġu imħarsa u immiżmuma u ikomplu jibnu fuqhom għalhekk irid nagħmilha ċara li aħna verament favur id-drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi ħafna. Nad il-kelma issa li Sinjura Jabalova. Grazzi ħafna, Sinjura President, u proset l president u l-Viċi Presidenti kollha tagħna. Proset minn qalbi. Grazzi ħafna l-rapporter għal-ħidma u grazzi għal-shadow rapporters għal prezentazzjoni, jina rajt il-rapport b'attenzjoni u nixtieq nagħti ftit kummenti osra b'mod ġenerali fuq żewġ punti. L-ewwel net, il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika soċjali nixtieq nfakkar lil kulħadd dwar limitazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fir-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u kundizzjonijiet ta' kuntratti li għandhom x'jaqsmu mal-impjiegi. E, palma nafu artikli 151 u 153 ta' TFU jispeċifikaw dan l-aspet. Intom tistaw biss komplementaw tappoġġaw l-istati membri fil-qasam tal-politika soċjali u tadottaw il-rekwiziti minimi. Il-regolament Ruma wieħed e, tirregola il-regolamenti tagħna fuq l-impjiegi rridu nsommu dan f'moħħna u nirdu nagħmlu dan anke meta nkunu qegħdin infasslu l-aħħar abbozz tar-rapport. It-tieni punt, riflessjoni ġenerali, imma semmit diġa u għan kelli konsiderazzjonijiet u ħsibijiet simili bħal Sinjura McIntyre, jiena dan terminu xogħol prekarju fil-rapporti tal kubitati kollha li għandna inbagħti ftit biha di għaliex dan huwa terminu suġġettiv u m'għandux definizzjoni li hija aċċettata fuq livell universali Hemm xi soċjalisti li jaħsbu li din għandha x'taqsam mal-ċentralità baxxa fuq il-kontinwità tal-impjiegi li paga ma tkunx biżejjed, m'hemmx biżejjed progressjoni, m'hemmx biżejjed ħarsin soċjali, m'hemmx ħarsin kontra diskriminazzjoni fuq il-posta xogħol, eċetera. Imma din l-ispjegazzjoni ta' ħidma prekarja ma nistgħux narawha bħala definizzjoni universali. U minn barra dan ma nistawx naqbdu u niddefinixxu il-ħidma prekarja bħala kwalunkwe kontrat li għandu tmim. Ovvjament dak il-każ allura il-kontratti tal-MP stana huma prekarji, il-kontratti tal-assistenti tagħna huma prekarji ħafna. U per eżempju ma nistawx niddefinixxu il-ħidma il-kontratti ta' ħidma prekarja fil-qasam ta' tali kollaborattiva, eċetera. Għalija dinija simplistika żejjed Pala konklużjoni nixtieq nitlob lir rapporter u shadows sabiex jaraw il-varjetà tal-forum ta' impjiegi u kontratti li għanna nħadnuhom u mhux naraw bħala teddida dan jenna biex ikonna impjiegi sħaħ u aħna bħala min jagħmel politika rridu naraw li kun hemm ċertu liġijiet li garantixxu li ħaddiema huma kuntenti biżejjed huma protetti fil-post tax-xogħol tagħhom u rridu nsibu dan il-bilanċ u l-flessibilità fil-post tax-xogħol. Dawn huma żewġ punti ġenerali u jiena ċerta li iżjed tard imbagħad nitru aktar fid-dettall fl-affarijiet iżjed konkreti tar-rapport. Grazzi ħafna. Thank you, Monica Vana. The floor is yours. Grazzi ħafna issa naddi l-kelma li eh, l-Onorevoli Vana. Iva, neħu post kollega tijaj użit il kummenti taħħa. Aħna nilqgħu l appozz tar-rapport tar-rapporter jirrikonoxxi minnaħa tagħna jew mill-perspettiva tagħna il-problema x'inhi u jirrifletti r-rieda li nindirizzaw il-problema għaliex ix-xogħol prekarju kien qed jaggrava u jħarrax il-kundizzjoni ta' xogħol f'dawn l-aħħar snin u għall grupp tagħna għalhekk dan huwa importanti ħafna dan is-suġġett. Iżda għandna xi punti nixtiequ inżidu mal-abbozz rapport. L-ewwel nett nixtiequ nenfasizzaw iktar anke rapporter fil-fatt semmitu da is-sitwazzjoni tan-nisa għaliex in-nisa ħafna drabi jkunu qegħdin jaħdmu part-time fuq kuntratti ta' paga baxxej jew ħin ehm, ħin eh, ristret u il-kondizjoni tax xogħol mhumiex daqshekk tajbin u dan jista' jkollu riperkussjonijiet anka fuq medda twila ta' żmien għal dak li huwa protezzjoni soċjali, pensjonijiet eċetera. U gruppi ieħor nixtieq insemmi huma il-ħaddiema żgħażagħ li jinsabu f'riskju li jinsabu f'pożizzjoni ta' impjieg prekarju fil-fatt. Ir-riskju li wieħed ikun f'pożizzjoni multipla ta' prekarjetà għażagħżagħ hija id-doppju għal ħaddiema sa 25 sena meta mqabbel ma ħaddiema li għandu 50 sena jew aktar bħal rajna mm, fi studju tal-Eurofund. Issa dwar il-karatteristika tal-ħidma eh, prekarja nix nżidu xi punti. L-ewwel il Ir-remunerazzjoni li tkun inqas mill eh, rata ta' friski ta' povertà u r remunerazzjoni li ma tastix eh, ħajja deċenti kif ukoll il-riskju ta' irridu nżidu ir-riskju ta' fastidju sesswali u affarijiet oħra ma' dik il-lista. Nixtieq nitolbu l-istati membri sabiex japp Poġġaw il-fatt li l-aħjar mod kif nevitaw prekarjetà hija li jkun hemm kuntratti miftuħa m'għandhom mhumiex li ma jalqux bħala perjodu kif ukoll eh, ikun hemm setta standards minimi għal dik li hija protezzjoni soċjali, livelli minimi ta' pagi, kif ukoll aċċess għal taħriġ. Grazzi. Thank you. I'll give the floor to uh, Lau... No. Laura. Mela, għanna l-kelma l-Laura ġeja. Grazzi, Signora President Grazzi l-rapporter Silikiotis għal din l-ewel eh, dan l-ewel abbozz. Jena bazikament naqbel ħafna ma dak li qalu ħejja il-kollega. Għaliex l-ewel net eh, li minajna dik il- eh, idea ideja falsa tal irkupru ekonomiku U il-fat li dan mhuwiex vera, kulħadd qed jaraħ m'hemmx il-kupru ekonomiku u dak li forsi rajna sinjalizzar e, sinjali żgħar ftit ilu ta' eh, il-kupru tal-impjiegi, illum qed naraw li kienu li kien sempliċement idea falsa biex tagħti idea ta' E, mobilità fil-suq fil e, suq ta' tax xogħol e, li fil-fatt qed naraw il- Iż-żarmar tal-istabilità tal-impjiegi għaliex għandna bidla sostanzjali li ġejja propju mill-prekarjetà. Qed nitkellmu fuq mobilità, fuq flessibilità, ma wara dawn it-termini imbiss realtà waħda, ġifiri li qed nagħmlu xogħol aktar prekarju. Nixtieq insemmi mm, informazzjoni waħda intom imponejtu riformi strutturali fuq l-Italja, il-Greċja, speċjalment għal dak li huwa settur tax-xogħol. U fl-Italja eh, ħriġna bil-Jobs Act. Eh, u dan, permezz ta' din l-introduzzjoni ta' din riforma strutturali fis-suq tax-xogħol, spiċċajna bena fl-ewwel ftit xhur eh, inbijaw 121 miljon voucher. Bażikament in-nies qed jitħallsu b'dawn il-vouchers. Dan huwa riżultat ta' riformi strutturali tas-suq tax-xogħol li qed jiġi impost mill-Kummissjoni, mill-Kunsill. U dawn huma sponsorizzati mill-istituzzjonijiet Ewropej li meta mbagħad isiru eh, jitwettqu fl-istati membri fuq livell soċjali situazzjoni għad dizastru, ġifri għanna ħaddiema taljan li għed titħallsu bil-vouchers. Din tal-mistija mhux biss mhijiex tajba, miex adegwata ma tirrispettix id-dinjità, tirrispettax id-dinjità tal-ħaddiema, imma m'għandhom lebda mħarsin. Aħna żarmajna l-possibiltajiet eh, ta' min jitkeċċa bil-kawza ġusta, neħejna l-artiklu 18 li kienet prezenti fil-kontratti eliminajna il-ħarsin kollu ma xej u intom mbagħad tajdunna li din hija mobilità le din verament hija li nimmassakraw parti mill-popolazzjoni li illum spiċċat għal u bil-ġuħ. Dan huwa fatt il-ħarsin ma jeżistix għaliex il-collective agreements ma jeżistux U dan ma jiġrix biss fl-Italja li riformi fis-suq tax-xogħol saru fl-Italja, Spanja, fil-Portugal, fil-Greċja. U dak li qed naraw huwa li llum hemm ħaddiema foqra, ħaddiema li m'għandhom l-ebda ħarsien, ħaddiema li meta jitilfu il- eh, xogħol tagħhom minħabba l-kriżi m'għandhom l-ebda forma ta' protezzjoni soċjali memx tħun minimu, mem lebda forma ta' ħarsien u dan huwa riżultat tal-mobilità u l-flessibilità li tat nitkellmu fuqa. Għalek nistaw nitkellmu kol fuq dawk li jistaw kunu l-elementi pożittivi eh, motija mill-Kummissjoni. Fil-fat, inatatinna il-Youth Guarantee Scheme, eh, dizastru li għalix suq ta' xol li tantu għam kisser Eh, li konna miżura li suppost kella tkun miżura ta' stabilizzazzjoni tal-effetti tal-kriżi ma waslet għall-ebda riżultat u dan huwa ehm, din hija elementi ieħor li ftenna jnejna. Qed naraw miżuri simili għal problemi differenti, pereżempju qed naraw garanzija ta' dawk li l-om edha b'xi bċaħat ta' 50 sena jista' jkun eh, qabel ma' persuna ta' 20 sena meta qed nitkellmu fuq il-ħarsin u li fuq li jerġa' eh, jidħol fis-suq tax-xogħol. Ġifieri minnaħa qegħdin noħolqu miżuri li mhumiex effettivi għax xejn biex iħarsu il-ħaddiema u min-naħa l-oħra qegħdin inkomplu mexru qudiem politika ta' flessibilità tas-suq tax-xogħol li bażikament qed inaqqas u jispiċċa ipoġġi fil-faqar eh, nofs l-Ewropa wieħed minn kull mit miljun ċittadin ċittadin huwa fil-faqar qegħdin fil-2017 spiċċajna f'sitwazzjoni li qas wara t-tieni gwerra dinija ma kellna bħala, jiġifieri din hija xi ħaġa li għandha ġalna naħsbu. Grazzi. Thank you, Mr. The floor is yours. <coughs> Merci, Madame le Président. Ce rapport d'initiative part du constat que sur Martan mela dan ir-rapport jgħid illi hemm attivitajiet differenti ħafna minn dawk li imdorrija fihom f'termini ta' kontratti miftuħa minħabba liberalizzazzjoni ta' suq tax xogħol minħabba rivoluzzjoni diġitali li għadha għaddejja f'posta kumpaniji dan ġi żviluppat mir rapportar fir-rapport tiegħu fir-rapport għandna wkoll spiegazzjoni tal- kontratti temporani, drittijiet soċjali, edin jittieklu, anke s-sistema ta' sigurta soċjali għedet id-dajaf u l-ftejimiet kollettivi li għedin jiġu mdajfa maħħom. Il-skemi ta' pensjoni u kol madom b'saħħithom, bħala daw taraw ħana mixin lejn. Distinzjoni diffiċli bejn dawk il huma Um, self-employed uh, u dawk li huma freelance uh, li staqsi biex aħna insibu għafas ġosta biex nġildu il-prekarjetà tal-suq uh, ta' xogħol li naraw il-abbozz ta' l-ILO hija talba wkoll biex eh, aħna nkunu konxi ta' is-sitwazzjoni reali. M'hemmx proposta ċara u deċiża fit-test ir-rapport ħares lejn l-iżviluppi tul iż-żmien. mux għedin u soluzzjonijiet reali hawnhekk għedin nitkellmu dwar il-fat il l-pubbliku ikun konxju dwar l-immigrazzjoni u niddibitaw ukoll. koll mill-mudell ekonomiku liberali. Il-kommenti ta' suraġea nixtieq narbot magħhom li ir-rapport hawnhekk tagħna lista ta' xewqat li mhumiex realistiċi. Ira li il-Kummissjoni ta' Juncker qed tagħmel l-oppost. Issa ilna dejjem bżin il-politika jaqal ftit snin mhux ħażin il-kwistjonijiet ta' sigurta anke minħabba situazzjoni ta' l-uberizzazzjoni dawn il-riformi strutturali salarjali miżuri li issa ġew sforzati fuqna dawn huma kollha miżuri illi jibbuttaw anki lejn il-prekarjat u intom ta' fuq dan ta' fuq sew U naraq b'dan tistgħu taraw li raġuni l għala din rapport inizjattiva ħareġ mill-Kumitat Empl u mhux mill-Kumitat tas-Sinjura Tyson hija appuntu huma appuntu dawn il-raġuni li semmej. Thank you, Mr. Grazzi, Jessur Fontulis, tal-appa mikrofonu Grazzi, Signor President, permettu li nifraħlek għal rielezzjoni tijak. Aħna Nistaw naqblu mal-kollegi, mal-kollegas il-għaliex tassew nisimaw eufemizmi għal situazzjonijiet illi u ma tassew mill-arm, ħax din distingu biss tipi differenti ta' mpiegi dan mhux prodotti tal fuq l tas-supermarkets. Għennin nitkellmu dwar tipi ta' impjiegi wara kollox. Il-forum flessibbli ta' impjiegi ma kinux fl-interess tal ma kienu fl-interess tal-imprizi l-kbar. L-erosjoni ta' kondizjonijiet tal-ħaddiema ta' opportunità għal min rrit jaħtafa uh, fuq il-karti naraw illi il-qat jgħatjon jonqos dan il għaliex għanna zieda ta' impiegi prekarji u mhux deċenti għandna kontratti ta' erba sijat illi huma legali illi huma kompletament illegali għandek 8 sijat 12 sija li jitħallsu 300 euro Hija problema anke s-sigurta soċjali għaliex min qiegħed iħaddem mhux iħallas kemm suppost iħallas, immaġinaw daqsxejn. L-insigurtà tal-ħaddiema illi jafu li ma jistawx imorru qoddim l-ispetturi tax-xogħol u jresqu l-ment. Irridu għal daqstant niġġieldu għal kondizzjonijiet deċenti ta' xogħol, paga deċenti, u niġġieldu kontra dawn il-forum ta' sfruttament tal-ħaddiema u l-ġlieda tal-prekarjat. Il-roadmap li għannużaw mal prinċipi tal-ILO u il-charter soċjali dan u għadak il rridu namlu meta nitkellmu dwar Ewropa Mawda. Grazzi ħafna u proset tal-irġajt intażilt bħala viċi ċerjina nixtieq ngħid illi fil-fatt ma nistgħux ndaħlu affarijiet li m'għandhomx jaqsmu eżattament mas-suġġett, jiena naħseb illi qegħdin nirrepetu affarijiet li diġà edna bosta dravi, naf li jem ħafna pozizjoni differenti, jem bin laqas biss jixtieq illi kunem riforma, iżda naħseb illi dak li għetnejt huwa klixxi. ċertu stati membri mandomx situazzjoni bħal manna deskritta hekk minħabba li għandhom msiba soċjalista u serħu fuq u hemm konverzazzjoni għaddejja ħin kollu. Iżda fl-istess ħin aħna rridu ngħidu li qed inqisu dawn il-kwistjonijiet u nafu illi hemm bosta pożizzjonijiet tax-xogħol li huma prekarji, iżda il-ħaddiema fil-fatt qegħdin jiddiskrivu lilhom lil nfushom bħala self-employed biex ikunu jistgħu jaħdmu u biex ikollhom opportunitajiet. Iżda dan m'għandu xejn ma x'jaqsam mas-sostenibilità u mal- ma' sostenibilità anka fit-tul, ġifiri ridu nżommu ċertu bilanċ. Jiena naħseb li l-kwistjoni tal-flex security aħna dejjem appoġġajna il-flex security dejjem edna li għandna bżonn it-tnejn li huma sigurtà li semmew ċertu kollegi u anke flessibilità f'dawk il-qosma fejn aħna edna li f'ċertu sitwazzjonijiet irridu nadattaw is-sitwazzjonijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ġodda. F'ċertu stati membri għandna wkoll kultura tal-istati tal-kumpanija żgħar ta' daqs medju li jistgħu wkoll waslu għal riżultati u jaraw li qed jagħmlu kontribut ukoll ħalli ma jkunx hemm kondizzjonijiet ta' xogħol prekarjina naħseb illi il-proposta hija importanti minħabba li l-ispezzjoni li aħna rridu nagħmlu hija importanti ħafna fl-istess ħin aħna rridu naraw li jkun hemm dejjem xogħol ta' dinjità, din hija xi ħaġa illi aħna rridu nisqu fuqha naturalment għandna bżonn ta' standards minimi u jiena naħseb illi dawn il-kummenti kritiċi li jinkollu nisimgħuhom repetuti naħseb li għandna naqsuhom u ejja ngħidu inqas affarijiet u nifukaw fuq il-kundizzjoni ta' xogħol prekarja ħalli nippruvaw niżviluppaw alternattiva ħalli bekk nippruvaw ukoll noħorġu b'miżuri konkreti dan għandu jkun ix-xogħol tagħna mhux dejjem iqogħdu nparlaw fuq l-ideoloġija u idejat li dejjem nirrepetu jiena naħseb il-ħaddim għandhom bżonn miżuri konkreti. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Kien hemm numru ta' mistoqsijiet u kummenti. Li tajjeb forsi nieħdu kummenti mingħand il-Kummissjoni dwarhom, il-Kummissjoni hawn qiegħda? Mr. Corner suppost forsi sta itina stampa iżjed dettaljata ta' kif il-Kummissjoni sejra tgħinha niġġieldu l qas Thank you very much, Chair. Yes, we... Grazzi. Iva, bi pjaċir. Għana nil-għaw dan il-rapport eh, illi jorbot tajab ħafna ma' rapport ta' Signor Rodriguez tal-Pilastru Soċjali l ġedottat il-ġimma li għadda. Ġimma li għaddiet. Fil-fat, eh, anki il-ħin huwa tassew opportun għaliex eh, jaħdem fil-qrib ma' elementi li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuqhom hija stess dwar il-Plastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali. Waħda mill-kwistjonijiet li semmiet stur ta' dita kienet il-leġislazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema. Dan huwa qasam fejn is-sussidjarjetà għandu rwol u l kwistjoni hi biex nilħu bilanċ adegwat sabiex ikonna l-flessibilità ħalli noħolqu impjegi Ehm, tkabbir ekonomiku u forum ġodda tal-impjeg eh, apparti li nistabilixxu anki standards minimi ta' protezzjoni. Wieħed minn dawn l-outposts marbuta mal-pilastru soċjali se anki dwar il-prodotti tal-Kommissjoni fil-fatt se jkun ir-reviżjoni tad-direttiva tal-istqarrija mill-miktub dwar il-kondizzjonijiet illi kull ħaddiem fl-Unjoni għandu jirċievi fil-bidu tal-rabta tax-xogħol tagħhom posta mill-punti li jiġu indirizzati bħal kopertura ta' forum differenti ta' mpek ċew ukoll diskussi mill-att tal-pilastru soċjali u ser ikun hemm l-ewwel fażi ta' konsultazzjoni mal imsieba soċjali bi preparazzjoni għal reviżjoni ta' direttiva ta' l-output tal-pilastru soċjali nixtieq norbot anke ma' punti li huma xorta waħda relevanti mal-dibattitu li kif kellna dwar it-tisħiħ tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol bħal pożizzjoni tan-nisa u l-carers fis-suq tax-xogħol. Inizjattiva sabiex nejnu li l-istati membri implementaw direttiva tal-ħin tax-xogħol fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-qrati. tal ġurisprudenza tal qrati u sabiex nejnu l-implementazzjoni tad direttiva fid-dawl ta' forum ġodda ta' xogħol inizjattiva dwar l-aċċess tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari għal dawk li huma forum atipiċi tax-xogħol. Forsi tajjeb nisħaq il l-Kummissjoni fasslet pjattaforma sabiex nitrattaw ix-xogħol mhux iddikjarat meta nitkellmu dwar xogħol mhux dikjarat u forom oħra ta' rabtiet eh, ta' xogħol abużivi. L-Istati membri qegħdin jiġu mejjuna mill-Kummissjoni biex jitrattaw dan b'mod iżjed effettiv din il-pjattaforma għadha kif bdiet u naf li hemm appoġġ sħiħ min-naħa tal dan il-Kumitat issa dwar il-garanzija taż-żaża fejn kien hemm appuntu rapport fuqha Ottubru li għadda. Tina ma tistax tkun soluzzjoni immedjata għal qatt fost iż-żgħażagħ il-raġunijiet huma ferm iżjed mifruxa, iżda diġà bdiet turi effetti pożittivi 14 miljon daħlu għal garanzija ta' zaza u 9 miljon minnom irċevew offerta, aċċettaw offerta ħjar ehm, u bċerbira kienu għall-impiegi miex soġiba assoluta iżda turi riżultati pożittivi. Għafaw, Signor President, grazie. Thank you. Uh, deadline for... Grazzi l-iskadenza għall-emendi hija tnejn ta' frar. L-adozzjoni fempla hija mistennija fil- 25 ta' april. Skur sejrin irritornaw għal dan il-punt għaliex tinja kwestjoni prinċipali ta' dan il-komitat. Dak li diskutejna sissa hija sejbien ta' soluzzjoni. Irridu naraw ukoll is-sistema komplessivament kif taħdem. il-ġimgħa plenarja mit ta' jannar sa' 3 ta' frar sejra tara numru ta' laqat parlamentari importanti illi jifukaw fuq l-immigrazzjoni u fuq il-pilastru anki ta' drittijiet soċjali. Jiena tassew nittama illi intom tkunu preżenti. Irrid tiżid ħaġa bħala rapporter forsi? Grazzi, Signora Presidente, permettili l-ewwel qabel kollox li ringrazzja li xedu rapporters kollha il-kollegi li esprimew l-opinjoni tagħhom. Palma attint stess, Signora President, sejra konna bizzejjed żmien diskutu dan kollu għal li jkunu ġew imres għal emendi. Nixtieq insemmi żewġ punti ir-wol tagħna hawnhekk fil-Kumitat Emplu. Huwa bħala rappreżentanti tal-poplu hawnhekk ġewwa l-Parlament Ewropew u għal dastanz irridu nagħmlu rakkomandazzjonijiet nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni kif ukoll fuq l-Istati membri. Kenna bosta okkażjonijiet biex niddiskutu mal-kollega Martina dwar dan. Rridu nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex nġibu l-bidla. Aħna nirrispettaw ir-regoli dwar limitazzjonijiet mm, ta' leġislazzjoni iżda ma jfissirx li għanna naċċettaw realtà kif inhi mingħajr ma nippruvaw intejbuha, aħna ir-wol tagħna huwa dak ta' ħolqien ta' bidla. L-inizjattivi tiegħi nies oħrajn bħal dan jimxu ftieni direzzjoni dan kien l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt li xtaqt insemmi. Jorbot mal-kummenti ta' Sinjura McIntyre dwar l-impjeg part-time aħna qegħdin nippruvaw nittrattaw il-part-time impost fejn m'hemmx għażla oħra, m'hemmx alternattivi oħra. Maħniġ qegħdin nippruvaw nillimitaw dawk li jixtiequ li jkollhom xogħol b'kuntratt part-time. Il-problema hi li bosta stati membri jinsabu f'sitwazzjoni fejn il-ħaddiema m'għandhomx għażla, m'għandhomx għażla ħlief li jaċċettaw il-kontratti sigħat zero. U dan u dak li jfisser prekarjat. Dan u dak eh, fejn nintervjenu u n-tejbu s-sitwazzjoni. Grazzi, eżis kollegi, skur se jkollna diskussjoni interessanti wara tristi tal-elementi, grazzi. Thank you, Mr. Silikiotis. Then we proceed to point 10 on the agenda. Uh, uh, and this... Grazie, Mela għanna issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda l-konsiderazzjoni tal-opinjoni tas sur Hedman għal rapport leġislattiv ikon tal-estensjoni ta' dewmien tal-Fond Strateġiku għall investiment kif ukoll ta' introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dak il-fond biex nisimplifikaw ix-xogħol qed nitkellmu fuq il-lefsi. Is-Sur Becker issa nadilu l-mikrofonu biex jispjegana s-suġġett, jekk jogħġbok. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signor President, jena nishti illi nitkellem fissem il-rapporter, Christoph Hildman, u jena nishti illi niprezenta il-kommenti tiegħu. On September 14, 2006, fl-14 ta' settembru 2016 regolamentazzjoni l-estensjoni tal-periodu tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku FC. Il-fond daħal fis-seħ f'Lulju tal-2015 u kien imbassar li jdum tliet snin. Il-Kummissjoni proponiet estensjoni sa' tmiem tal-perspettiva finanzjarja attwali fil-waqt li jizdidu il-pjan investiment minn 315 2015 għal 500 biljun euro. Bħala konsegwenza l-Unjoni Ewropea proponiet li żżid il-garanzija minn 16 għal 26 biljun. L-EFSI ħoloq Inħoloq bħala l alba ta' pjan ta' investiment wiesa l-Ewropa preparat mill-President Juncker. Ġi moħluq biex ikun hemm stimular ta' investiment kabbir għal medda twila u kompetività fl-Unjoni Ewropea madana kollu sam il-bidu tal-font. Fi żmien sentejn diġà nistgħu naraw xi sinjali tal-kupru ekonomiku u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-ewwel ta' Ġunju 2016 Il-konklużjoni tal-pjan ta' investiment tal-Ewropa jispjega il-proġetti mtenni mm, eh, l-estija pala parti mill-EFSI għal dastant pala prinċipju, il-rapporter jappoġġa il-proposta tal komissjoni għall-estensjoni tal-font u żieda tal-ammont tal-Garanzija Ewropea. Fil-rapport tiegħu kollu jiġbet attenzjoni il-rapporter għal xi punti illi jridu jikkomplementaw il-fond sabiex jagħmluh iżjed effettiv. għal-ħolqien tal-istrateġija l-Europa 2020 anki bil-tkabbir sostenibli u l-ġdieda kontra l-esklużjoni soċjali. Irridu naraw li fl-EFSI hemm bilanċ bejn is-setturi differenti. Appoġġati minn dan il-mekkaniżmu b'ammont kbir għall investiment soċjali, raġuni għal dan taf tkun inqas viżibilità tal-benefiċċji ekonomiċi tal-investiment soċjali u kapaċità amministrativa iżjed dajfa u inqas esperjenza mill-atturi soċjali fit trattar ta' proġetti kbar. Il-rapporter jemmen illi dan jista' jiġi mejjun bl-intensifikar tal-attivitajiet tal-ħab ta' parir tal-fond ta' investimenti li għandha tkun disponibbli għal partijiet interessati kollha li tinkludi anke l-intrapriżi soċjali u servizzi soċjali. Użu aħjar tal-potenzjal tal-FC għal partijiet interessati tiet soċjali fil-fatt jista' jwassal għal li iżjed sostenibbli wa ta tħassra skont ir-rapporter li s l-Kommissjoni ma rnexxilix tagħti dejta fuq in-numru ta' impjiegi u b'mod partikolari l-impjiegi sostenibbli. Speċjalment minħabba proġetti appoġġjati minn FC. Il-ġbir ta' din l-informazzjoni tista' tkun essenzjali għall-evalwazzjoni tal fc fil-ġejjini. Ir-rapporter jevalwa anki tħassib illi jkun hemm żbilanċ bejn l-użu tal-EFSI fil-pajjiżi tal-pajjiżi tal-15 l-istat membru tal-bidu li joddu 90% tal-proġetti u 9% li mar pala garanziji għal pajizi tal-vant. Il-proposta ta' taħlit ta' fondi ta' investimentu dawk strutturali għal FC jistajjen biex naslu għal riżultati mixti għaftar minni ta' titib ta' situazzjoni. Għanna naraw madonna kollu illi l-politika ta' investiment waslet għal riżultati konkreti, mux pess tal ħolqien ta' investiment, iżda anki għal riformi strutturali, l-izviluppar tal-kapital uman u l-ħolqien ta' impiegi sostenibli. għalda stant għanna nizguraw illi anke fil-ġejjini il-fondi ta' perspettiva finanzjarja ma jistostitwux ma ġux minn fondi eh, oħrajn irridu nżommu l-autonomija minn dan il-lat. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Becker, naddi l-mikrofonu lil viċi President Jungerius. op Grazzi ħafna. <clears throat> Nitkellem bl-Olandis. L-għonet nishtiq nirringrazzja l-sur. L-sur Becker, minħabba li naħseb li huwa importanti ħafna. Illi nitkellmu fuq din il-proposta. il proposta tal-Kumitat sabiex nistendu l-fond tal-FC. Il-grupp TI huwa kuntent bil-proposta. biex inkoplu naħdmu fuq il-fond FC. Iżda fil-grupp tagħna min huwa favur illi jkun hemm ammont ikbar ta' flus li tkun investiti fil-fond. Ġifiri rrit naħseb ta' xej fuq li ma' emenda jena l-esta l-ressa dwar l-ammont ta' flus, pero jena naħseb li tajjeb li l-fond ikun estis għalli kompri proġetti oħrajn. ħaġa oħra li nixtieq ngħidilkom li jiena kuntenta biha mal-fatt li ir-rapporter hija jissaq fuq l-importanza li għandha tinġabar dejta importanti fuq dak illi aħna ħan gwadanjaw mill-investiment f'termini ta' postijiet ta' xogħol. U naħseb li hija ħasra li aħna ma nafux kemm xogħlijiet b'mod dirett u b'mod indirett inħolqu permezz ta' dan il-fond. Meħabbarina sibt tukol il-Kummissjoni Bda tkun taf dan ukoll u anke meta qed nitkellmu fuq il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol b'mod dirett jew b'mod indirett, naħseb li huwa importanti ħafna koll li nitkellmu fuq postijiet ta' xogħol sostenibbli, perspettivi reali għat ċittadini Ewropej. U allura f'din il-proposta dak li nixtieq illi kieku kien hemm u mhux qed nara f'din il-proposta huwa jekk aħna għanniex najdu kol illi il-mod ta' kif l-vestimenti tal-FC edin ikunu konsidrati fil-kontest tal-pat ta' stabilta' tkabbir fejn għanna spilanċan kaf dan il-kontest għanna pajizi li mumiex pajizi skont dan il-program li huma koperti mill-program tal-kupru għal din raġuni jista' jkun li l-investimenti ħajitnaqsu bħala monti mill-patt ta' stabilità tkabbir iżda dan ma japplikax għal dawk il-pajjiżi li huma koperti mill-programm. U jekk aħna nixtiequ illi jitqasmu aħjar il-fondi fl-Unjoni Ewropea, ta' dak li aħna nibbenefikaw mill-programm tal-FC fost il-programmi l-oħrajn allura ma nafx jekk forsi għandniex nippromovu iktar flessibilità minħabba li għandna pajjiżi li verament forsi jistgħu jappoġġaw ħolqien ta' postijiet tax xogħol u jistgħu jkontribwixxu l-iktar postijiet tax xogħol aħna nixtieru ningrazzawkom ħanresqu u elementi fissem il-partit iżda naħseb li din dan huwa rapport tajjeb nistgħu naħdmu bażi tiegħu grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Trevesius. Grazzi ħafna Sinjura President. L-FC għadu kemm beda jkun implementat u nixtieq fil-fatt ngħid lir rapporter illi fil-fatt qed diġà janalizza r-riżultati jiena naqbel ma' Signor Jungerius li m'għandniex biżjed informazzjoni fuq l-attivitajiet tal efsina naf li hemm da xejta bidla pożittiva fl-Unjoni Ewropea ma ma nasibx li dan huwa grazzi għall-EFSI. U eh, naħseb illi biex l-EFSI nkunu nistgħu ngħidu li kien responsabbli għal dan it-tkabbir ekonomiku naħseb li għadu stadju bikri tal-analiżi tal-effetti u l-konsegwenzi tal fc Fl-istessin f'dak għandu qassam investiment u ħolqint opportunitajiet ta' xogħol. Nixtieq il nagħtikom ftit eżempju. mill elf post ta' xogħol li kellhom jinħolqu fil-mija 70,000 minnhom skużawni jinħolqu fir-Renju Unit. Allura l-bqija tal-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea x'ngħidu. Qed naraw li l-Bank tal-Investimew investiment Ewropew qegħdin jinvestu 27.000 euro għal kull post ta' xogħol iżda forsi dan jinstema aċċettabbli iżda hemm xogħol tal tal li fih qed jinkunu investiti bosta flus tal-ċittadini 160.000 euro Nasab li daw mumiex ċifri li huma ċettabli, speċjalment jekk aħna nħarsu lejn it-tħul medju ta' ħaddim li huwa ta' 41 euro fix-xar. U għal din raġuni jiena naħseb li forsi ċifri fl-Italja huma differenti wkoll. Iżda għadna rridu narawhom. Issa l-additionality jiena qed nisma' wkoll li l-FC Ikun jista' jwassal għal valur miżjud iżda mhux dejjem ikun jista' jkun ikkwantifikat iżda dan huwa vakwis eh, bħala kunċett. U anke jekk eh, naraw nħarsu lej il-kalkolu ta' riskju għal ċertu investimenti. Daw mish biżejjed konkreti, hemm bżonn li kona definizzjoni iktar preċiża tal-additionality u nixtieq ninaqat missieħ ma dawk il-kollegi li talbu din id-definizzjoni iktar preċiża. Parti minn hekk jiena naħseb li dual use fuq din il-ħaġa Hemm bosta stati membri fejn 50% tal-ispejjeż huma koperti mis-settur privat fil-każ tal-Greċja aħna diġà neħħejna din it-talba u qed ngħidu li 80% jistaw ikunu koperti mill-mezzi pubbliċi. Jiena naħseb li r-relazzjoni mhix qed tkun preservata, għandu jkun possibbli li permezz tal-FC aħna nkun nistgħu ninvestu f'ċertu proġetti ta' infrastruttura fejn hemm taħlit ta' investimenti mis-settur privatu pubbliku. Il-kriterji diġà huma ċari fil-kosta dawn il-proġetti jiena naħseb li jkollna wkoll ċertu talbiet konkreti. Issa mit-talba ta' Deċembru tas-sena li għaddiet aħna rajna li kien hemm ħafna frammentazzjoni ta' bosta strumenti ta' fondi f'dak li għandu xieqsam l-evalwazzjoni ta' riskju u anka l-evalwazzjoni politika tal-kondizjonijiet u konsekwenzi ekonomiċi tal-FC ma kienux daqshekk ċari laqqas għal din raġuni jiena naħseb illi għadu kmieni biex ngħidu jekk għandix nestendu l-validità u l-effettività tal-fond tal-FC jew le għandna bżonn illi jkun iktar provi sabiex nanalizzaw kemm kien effettiv jekk le żgur li ma nistgħux nikkonsidraw bħala proġett serju apparti minn hekk skont il-proposta tal-Kommissjoni l-artiklu 8, 18, eh, skużawni, paragrafu 42, jina nishtiq li neħuħam dawn il-paragrafi u għal din raġuni jina naħseb li għanna jkun evalwazzjoni indipendenti għalli bekk naraw l-efsi verament kif ħadem fil-realtà. Jina naħseb li din il-kondizjoni u din il-proposta tal-Kommissjoni miex aċċettabli għal din raġuni aħna edin il-res u ċertu emendi illi fil-fatt ikopru daw il-punti kollha li għadni kemm preżentajt il-kom grazzi. Thank you. Yes, lots of Grazzi ħafna, ħafna kritika. Isna qed nużaw l-istess flus bosta drabi iktar minn darba u naħseb illi r-riżultati huma verament impressjonanti jekk huwa hekk il-każ. Issa il-sur Jamlion. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi l-EFSI huwa l-ikbar wieħed mill-ikbar proġetti tal-Kummissjoni Ewropea u l-ikbar tentattiv illi għamlu l kummissjoni sabiex innelbu l kriżi ekonomika u finanzjarja. Jiena naħseb li ma nistawx nitkellmu fuq l-efsi u unpinġu bħala strument li hija temmek sabiex jien dawn il-proġetti oħrajn. Jiena naħseb li imposta sistemi oħrajn. L-efsi kif qal sur Muskovici u sur Juncker huwa pjan ta' emerġenza minħabba li kellna sitwazzjoni ekonomika li ma kienx sostenibbli u kellna livelli għoljin ħafna ta' qat u esklużjoni soċjali f'bosta pajjiżi tal-Ewropa. Jiena naħseb li f'dan il-kontest tal ura l-Kommissjoni pruvat ta' xi ħaġa leġittima li fil-bidu fil-fatt kienet eh, edaturi li kien hemm ċertu problemi li dan nistajna nistennew li ħajkunek il-kas, il il iżda nittamaw li fil-ġejjini dan l-istrument ħajħdem aħjar, iżda mhux biss aħna f'daqqa waħda naraw li ħajkun proġett permanenti illi ikun fond permanenti ta' għajnuna. Nistaw naraw illi ħafna drabi edin nitilfu minn moħna x'kien l-għana lini ta' dan il-proġett ġifiri noħol u iktar postijiet ta' xol. Għal-grupp tagħna jekk il-postijiet ta' xol li dejjem huwa importanti jkun ta' xogħol verament tajjeb, ta' kwalità tajjeb, tajba ħafna, aħjar iżda jekk ikun xogħol ieħor kwalunkwe ukoll tajjeb minħabba li aħna nitkellmu fuq pjan ta' emerġenza u e, pjan sabiex neliminaw l-esklużjoni soċjali. Din raġuni jiena naħseb illi hemm bżonn illi nikkonsidraw dawn ir-riżultati. U iżdanna bżonn ta' iktar riżultati din xi ħaġa li aħna rridu ntejbu. Apparti minn hekk irridu naħdmu wkoll sabiex intejbu fuq e, il-fatt li għanna ċertu vantaġġ minħabba li għadna nibdew b'dan il-proġett. Ġifiri nafu li aħna edin ninvestu f'ċertu setturi li mandomx il-kapacità li jassorbu dan l-investiment kollu u anka fċertu pajjiżi partikolari u hemm pajjiżi oħrajn u reġjuni illi għandhom iktar kapacità li jassorbu l-investimenti u għandna eh, reġjuni oħrajn li huma rurali allura huma differenti, eċċetra. Jiena naħseb li għandna jkollna użu iktar imferreġ b'mod bilanċata dawn il-fondi u rridu wkoll niżguraw li dan huwa font ta' emerġenza situazzjoni ninsabu fija fiha bħalissa għalhekk besibna li nkomplu nagħmlu hekk u għalhekk ħanners u ċertu emendi propju sabiex niżguraw li dan jisir. Aħna rridu wkoll nikkonsidraw dak li ntqal mill-qorti tal-awdituri li bla dubju ta' xejn huwa importanti ħafna u jekk aħna qed nitkellmu fuq l-efsi l-koll naqblu li aħna ma kenniex lan li naqsmu l-fond f'posta eh, partijiet differenti skont kwoti. Fuq din bilna iżda aħna dejjem tkellimna fuq żoni Ewropej illi forsi jistgħu jkunu żoni illi ikunu eh, qed jinkludu partijiet differenti minn pajjiżi differenti, forsi żoni transkonfinali wkoll li għandhom problemi gravi ta' qatt u esklużjoni soċjali. Din kienet l-iktar ħaġa importanti li aħna konsidrajna fil-bidu. Issa, ir-raba problema li nixtieq insemmilkom. Jiena naħseb illi għanna niskuraw illi din li qegħdin nagħmlu bħalissa permezz tal-ifsi ma tkunx xi tip tal logħba bil-kontabilità li ngħidu ara aħna ħnamlu hekk intom ħudu dan l-ammont. Iżda naħseb illi rridu nintegraw f'dak illi konna qegħdin nagħmlu dawn il-fondi. Inkella tgulli ħa nammur żmerċ, jiena naħseb illi skont dak li ntqal mill-kollega u anka skont dak li ntqal mill rapport mar-rapporter, fil-rapport naħseb li huma affarijiet li għabbażi tagħhom nistgħu nilqu ftehim, jiena naħseb li rridu nirrispettaw l-għana u lini ta' dan l-istrument tista' fl-istess ma nix inkunu wis kritiċi. Xorta waħda għadna kemm nimplementaw dan l-istrument huwa strument ġdid, ġifiri żgur li nistgħu naraw illi jista' jitjib iżda m'għandniex niddubitaw il-bżonn ta' dan l-istrument. Grazzi ħafna sanna li sinjura Lopez Bermejo Kirchbok. Grazzi ħafna, Sinjora President. Dak li kien ippreżentat bħala mod ta' kif aħna nistgħu nimmobilizzaw iktar investiment fl-Ewropa naħseb illi bil-pjan ta' emerġenza ta' Juncker minn flok eh, bidel jisu u jgħat jinvestis flok proġetti oħrajn ta' investiment tal-Bank tal Investiment Ewropew biktar riskju. U jiena jkolli ngħid li l-Kummissjoni m'għandix biss toqgħod lura milli tiddefinixxi l-kriterji għal proġetti li huma titolati għal fondi tal-EFSI, iżda qegħdin jippruvaw ukoll li idaħlu il-fond tal-EFSI fondi oħrajn pubbliċi u jaqduhom magħhom. Naħseb li jekk nagħmlu hekk aħna nitilfu ċ-ċentralizzazzjoni tal-investiment pubbliku. Jiena naħseb illi l-komplementarità tal-EFSI ħajwaqqafna milli aħna naraw illi nifsimgħu il-vuġi tal-interlokuturi u tal- l-autoritajiet pubbliċi. Jiena naħseb li dawk l-istati membri li għandhom iktar problemi u iktar iktar rati taqat għandna natuwom il-mezzi ekonomiċi ħarribek ikunu jistgħu kollom iktar aċċess għal fondi ta' koeżjoni ħalli u iktar postijiet tax xogħol ta' kwalità minħabba li kuljum li għaddi aħna qegħdin nosservaw biktar tassib illi n-numru ta' ħaddiema illi minkejja li għandhom xogħol xorta waħda jinsabu f'sitwazzjoni prekarja u li jinsabu f'riskju illi ikunu foqra għadin raġuni kull posta xogħol għandu jkun posta xogħol ta' kwalità. U B'dan li ħanejt issa ħan ikkonkludi, jekk aħna ħanżommu il-mekkanizmu ta' trasferiment ta' riskju mill-trasport pubbliku naħseb il-kontribuzzjoni tagħna u l-analiżi tagħna tal-efsi ħankomplu għaddejjin biha, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, signora Vana. Grazzi ħafna. Signor President, grazzi ħafna u koll il-kollega li jirrapprezenta il-rapporter l sur Hetman aħna nilqaw il-fat li hemm ċertu bidliet kostruttivi u tajbin li intom qed tipproponu għall-FC li għalina mixjin fid-direzzjoni tajba iżda naħseb li huma ftit wis bidliet jiena naħseb li hemm bżonn ta' iktar emendi fuq it-kabbir sostenibbli, fuq eh, xogħol sostenibbli wkoll fuq uh, il-fat li għandu jkollna iktar aċċess għad-data u kollu għall-informazzjoni u fl-istess ħin il-kummenti tiegħek fuq il-politika ta' koeżjoni fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq il-benchmarks u l-inklużjoni tal-awtoritajiet lokali reġjonali tal-ċittadini wkoll fil-pjanar ħallibek il-fond tal-investimenti strateġiċi m'għandhomx jibdlu tip ieħor ta' politika ta' investiment li hija maħsuba sabiex issaħħaħ ir-reġuni u l koezjoni u li huma importanti wkoll sabiex nilqu anke l anijiet ta' sena 2020. Jiena naħseb il intom tafu il partit tal-ħodor dejjem kien favur l fsi Iżda aħna dejjem konna xettiċi wkoll fuq it fassil aħjar u r-riforma minħabba li aħna naħsbu illi minħabba l-kritika tal-qorti tal-awdituri li diġa semmit, naħseb illi m'hemmx raġuni sabiex aħna nestendu l-implementazzjoni tal-FC u apparti minn hekk il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali hemm bżonn illi janalizzaw l-investimenti soċjali iżda anke l-konsegwenzi fuq is-soċjetà ta' ta' dan il-Fond Soċjali Ewropew dan irridu nikkonsidraw u koll u nieħdu pożizzjoni fuq u jieħna mill-bidu konna edna illi memx investimenti fis settur soċjali verament ftit jekk kienem naħseb illi kienem 4-5% tal-fondi tal-EFSI illi kienu investimenti fis settur soċjali u għanna u koll verament ftit investimenti fl-ambjent xi 10% biss u fl-enerġija li tiġġedded natu kasonka fil-protezzjoni tal-klima naħseb illi hemm ċertu affarijiet pożittivi minħabba illi l-efsi għandu jissaħħa iktar speċjalment għal anijiet ta' infrastruttura u innovazzjoni. Naħseb li għandna jkollna mill-inqas 40% li jkunu investiti f'miżuri ta' protezzjoni tal-klima. Din hija xi ħaġa li aħna nasbu tista' tkun pożittiva. Dan it-targeting tal-użu tal-fondi tal-FC għal ċertu setturi partikolari, naħseb illi aħna dejjem konna favorijom. Iżda l komissjoni dejjem kienu kontra ma ridux daħlu targeting fil-kontest tal-protezzjoni tal-klima aħna tirna xina issa nikonviġu l komissjoni Iżda naħseb illi hemm bżonn li nifukaw il-fondi wkoll koll fuq targeting setturi soċjali mill-inqas għandna jkollna 20% tal-fondi tal-EFSI li jkunu dedikati għall investimenti fil-qasam soċjali ħalli nkun nistgħu niġġieldu kontroll faqar u l-eskuzzjoni soċjali. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li aħna aħna favorija, apparti minn hekk naħseb illi naqbel mal-kollegi li diġà semmew bosta punti ta' kritika aħna per eżempju niftakru fuq l-istudju li sar mill-IMO, skużawni, mill-ILO, mill-Organizzazzjoni Dinija tax-Xogħol, u uh, qalet li fil-fatt li l-FC mhix qed tinvesti fil-postijiet fejn hemm l-iktar eh, problemi bl-iktar mod li huwa effettiv. Naqbel ukoll ma dak li ntqal mill-kollega Becker fuq eh, il-politika ta' koeżjoni, naħsbu li iva hemm din it-tendenza li qed nitbedu mill-politika ta' koeżjoni għall-iktar politika ta' investiment li l-investimenti qed isiru fejn l-iktar jistgħu jkunu assorbiti mal ajru mhux fejn l-iktar hemm bżonn u naħseb li din hija xi ħaġa illi mhix dejjem tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u dan jista' iwassal għal fatt li aħna maħniex ħannaqsu l-esklużjoni soċjali u l-faqar u jiena naħseb li rrid nitkellem ukoll fuq periklu partikolari f'dan il-kumitat jiena fil-fema tiegħi. Naħseb illi il-fond soċjali jekk ħan uħdulu l-fondi ndaħlu għom fil-kontest tal-efsi ma nafx jekk dinix l-intenzjoni tal-Kommissjoni illi iddajjef il-politika soċjali, il-fond soċjali u minflok tuża l-efsi illi qed jinvesti ċertu fondi mingħajr eh, prinċipji soċjali u li miex qed tara fil hemm bżonn li aħna nsaħħu l-fond soċjali u nirriformaw l-efsi. Grazzi. Sir Martin, floor is yours. Honorable Martana, sir. Grazzi ħafna, Signora President. Mux ħan itkellem f'daq sektul. Il-rapporter jappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni u l emendi li tiġu proposti ma ftit imma jenfasizza li nuqqas ta' dejta fuq il-numru ta' impjiegi li huma maħluqa permezz ta' e, impjiegi appoġġati minn EFSA e, huwa mbaxx. U jekk il-funzjonament tal-fond ħajkompli, hemm bżonn li niġbru iżjed dejta. U minkejja l-għanijiet ambizjużi, il-mod kif dan qed jaħdem ma tantx xuħet xi wieħed jiġġudikom. tajdlu iva tajjeb. U anka r-riżultati għal dak li huwa l-ħolqien tal-impjigi u l-ekonomija stabbli huwa impossibbli wieħed jikkalkulhom minħabba il-fatt li m'hemmx eh, indikaturi. U il-proposta tal-Kummissjoni miex qed tirranġa l-affarijiet. Għalhekk huwa diffiċli li aħna naċċettaw żieda fil-kapital u l-estensjoni tal-eżistenza ta' EFSI jekk ma nkunux nafu l-impatt reali ta' din l-odda xini, ħafna drabi jintuża għal komunikazzjoni politika minnaħa tal-Kummissjoni. Din kienet il-bicċa eh, xol kbira ta' Sur Juncker, ma naħseb kien falliment. Iżda naraw li taw ammonti kbar ta' flus lis settur privat, lill-SMEs. Għalek aħna dan ħansekwuh mill-qrib ħafna u ovvjament l-elementi tagħna jintbatu dal-waqt. Għanna ħafna mistoqsijiet, ħafna kummenti anka ta' kritika, u jina nittama li għaw xaħat prezenti mill-Kummissjoni biex wieġeb. Mela biex niprofa nagħti taqsira tal-kritika palma qalet signor Vana, et dajje fil-fond soċjali u saħħaħ il-fond ta' FC imma s-suċċess tal mhux mux jiġi zvelat mod eh, deċenti, mod tajjeb, għaliex fil-fat is suċċess ta' huwa ħafna inqas minn dak li qed prova tajt il-Komissjoni. Issa din hija kritika ibsa, jena nittama li tkunu tistaw t-diskutu maħna sabiex inkunu nistgħu nsibu il-verità. Biex inkunu nistgħu nkomplu nimxu il-qudiem. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjora President. Jiena naħdem tiġijek fin fil-Komissjoni għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għal din il-diskussjoni tant interessanti. Ovvjament aħna dawn il-punti naħduhom serjeta kbira għalhekk jiena ħannati il-feedback tiegħi lill-Kummissjoni fuq dawn il-punti nixtieq insemmi xi punti. L-ewwel jiena naħseb li l-proposta tal-F6 irridu narawha fl-isfond ta' l-implementazzjoni eh, reali tal-FC sissa, iġviri sissa użajna l-FC għal sena u nofs nistgħu nevalwaw l-ewwel suċċessi u l-ewwel elementi li rridu ntejbu. Għalhekk nixtieq nenfasizza dan li ġej. FC fil-fatt tipprova tejn Eh, li finanzjar ta' investimenti li huma kruċjali għal ħolqien tal-impjiegi tal-ġejjieni tal-Ewropa, impjiegi eh, tkabbir u kompetittività. Riżultati huma inkoraġġanti biex infakkarkom iċ-ċifri Sena u nofs wara t-nedija tal-FC li permettiet il-mobilizzazzjoni ta' eh, 164 biljun euro li huwa iżjed minn nofs dak li huwa mistenni li jkun hemm fi tliet snin u dan fl-istati membri kollha. U ħajibbenefikaw madwar 388,000 SMI. E. Iġbiri, verament qed twassal l-anijiet li eh, kienu maħsuba. I kienet maħsuba li tiġġenera 315 eh, biljun euro f'investiment fl-ekonomija reali. Issa dwar taqsim differenti fil-fatt sissa l-settur tal-infrastruttura eh, soċjali eh, ġi kopert minn 4% tal-investiment totali, ġifri aħna bħala Komissjoni naqblu nistgħu ntejbu. Imma fl-istess ħin nfakkar ukoll li l-istrument tal-EFSI huwa mmexxi mid-domanda. Nixtin nagħti wkoll xi eżempji għalix forsi kultant meta nitkellmu fuq il-prassi aħjar minn nitkellmu fuq it-teorija ġbiex ġara sissa biex jappoġġa l-infrastrutturi soċjali grazzi għall-EFSI. U nista najdilkom li ħajkunem hemm aktar affarijiet, hemm aktar żviluppi. Jekk naraw il- l-istruttura infrastrutturali tal-FC kien hemm numru ta' proġetti biex jappoġġaw l-infrastruttura soċjali, pereżempju fil-Portugal, eh, l-FC jappoġġa SMEs li huma promossi minn SMEs aktar riskjużi, startups u persuni jaħdmu rashom li li jħeġġu il-taħriġ u opportunitajiet ta' impjiegi. Umbat hemm fil-xata investiment li jinklud l-iżviluppi urbani u s-servizzi soċjali l-EFSI jinkludi wkoll fond pan-Ewropew li jinvesti fil-proġetti ta' infrastruttura żgħira u trasport żgħir u medju. Dawn ma kollha affarijiet li saw fuq il-sit tal-internet l-4% l-infrastruttura soċjali li narawa id fit ma dak li aħna għamilna biex nejnu l-SMEs għax madwar 30% tal-appoċ tal-EFSI fil-fat immurat l-SMEs li bħalma nafu huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. L-SME window qed tagħti riżultati aħjar mill-aspettattivi għalhekk aħna żidnija fis-sajf li għadda din il- din il-window u hemm aktar domanda li qed tiġi żviluppata speċjalment fis-settur soċjali u għall-impjiegi taż-żgħażagħ fejn issa l-Kummissjoni qed taħdem biex iżid il-volum u l-firxa tal-appoġġ tal-investimenti ġrie hemm tipi differenti ta' strumenti li tiġi żviluppati. Biex nagħti eżempju, il kummissjoni hija permessa li tagħmel front loading tal-innovazzjoni, l-faċilità ta' garanzija, li tnediet f'Diċembru U l-Kummissjoni saħħet ukoll appoġġ l-intermedjarji tal-impatt soċjali, mikrofinanzjar u eh, fornituri ta' servizzi soċjali permezz ta' mekkaniżmi innovattivi. Issa proposta tal-estensjoni tal-EFSI tal-Kummissjoni ovvjament ħażit ukoll l-appoġġ lill-SMEs u ma ħajibqaw beneficjarji u l-nin li ħajkollhom dejjem aktar finanzjar mirat għalihom. Għalek, importanti li nsemmu dan fil-kontest ta' diskussjonijiet. Nix nsemmu nsemmi xie elementi oħra li semmew fil-diskussjoni fuq il-proposta tal-F6 Il-proposta verament semat b'attenzjoni l-kritiki ewlenin li ġew indirizzati fuq l-EFSI u ippruvat tintegra daw fil-proposta EFSI 2, ġviri titib ewlin nixtieq insemmi ma dawn li ġejjin. L-ewwel net li nsaħħu l-addizzjonalità li kienet xi ħaġa ċara ħafna mid-diskussjonijiet li kellna. Għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li tiċċara dejjem aktar li l-proġetti taħt EFSI irridu jindirizzaw il-vojt li hemm fis-suq u billi kunem kriterju ta' eligibilità għall appoġġ U fil-proposta ta' F6 il-Kummissjoni tat definizzjoni aktar dettaljata ta' dak li huwa konsidrat bħala eh, addizzjonali u din xaġa semmit ukoll. U apparti dan il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid it-trasparenza fuq kif jittieħdu d-deċiżjoni tal-investiment. Billi titlob il-Kumitat tal-Investiment, ġifieri il-Kumitat ta' esperti individwali li jiddeċidu fuq eh, il-Kumitat, e dan il-Kumitat ħajkollu jiddeċidi fid-dettall u dawn ħajġu publikati għaliex kull proġett individwali ġi garantit ta' il- taħt lefsi. Il-Kummissjoni dak li qed tipproponi wkoll fil-kuntest tal-F6 u għal t-simplifika il-fondi oħra, specialment dawk strutturali. Għaliex dan? L-FC u l-fondi strutturali huma komplementari irridu jiksbu l-istess għanijiet, l-istess miri, xinu ma daw. Ovvjament, aktar investiment, tkabbir ekonomiku u impjiegi. Dawn huma segwiti kemm mill ehm, mill-fondi strutturali u l-EFSI u din hija ħaġa nsibuha fil-proposta Omnibus mod partikolari CPR li għandha tiffaċilita il-kombinazzjoni kemm fuq il-livell ta' pjattaformi ta' investiment u proġett individwali. Mira oħra importanti tal-FC2 press li semmit illum hija li Eh, insaħħu il-kopertura ġeografika tal-EFSI, ġviri insaħħu b'mod partikolari eh, l-użu tal-EFSI f'żoni inqas l-obħati u ta' tranzizjoni. Aħna għamilna numru ta' proposti fuq dan. Element li nixtieq insemmi b'mod partikolari huwa eh, iż żieda tal-ħab tal-pariri tal-EFSI li għandha tagħti outreach aktar immirata u tappoġġa l-azzjoni tal-pariri propju fejn huwa meħtieġ. Issa din hija xi ħaġa li semmit kemm darba eh, fuq il-ħolqin ta' ċifri tal-impigi, ta' zita ta' impigi, il-numri konkreti, din hija xi ħaġa li l-IIB ħatati aktar tard din is-sena palissa il-Bank ta' Investiment Ewropew qed tagħmel evalwazzjoni fuq l-impatt makroekonomiku ta' EFSI li ħatkun disponibbli din is-sena ċidu zommu f'moħkom u koll u s-sapportu ftit ħodu paċenzja bija eh, li anka jekk diġa għanna xi ċifri fuq il-potenzjal ta' l-FC u l-potenzjal għal dak li huwa l-ħolqin tal impigi il-periodu ta' żmien għal proġetti ta' infrastruttura huma twal fil-fatt palma semma eh, deputat partikolari nista' konferma dan għadu kmini biex wieħed jevalwa l-effetti makroekonomiċi ta' proġetti bħal dawn minn issa u dan imur ukoll għad-ċifri tal-ħolqien tal-impjiegi. L-impatt makro tal fc ovvjament tkun rapportata fil-ġejjeni meta ikunu disponibli ċ ċifri adegwati. Għalhekk din hija xi ħaġa importanti ħafna anke l-Kummissjoni. Nixtieq nagħla l-intervent tiegħi billi sempliċement ngħid li għandi t-tama li wara l-adozzjoni tal-Ecofin tal-approċċ ġenerali Eh, tal-FC fit-2 ta' Deċembru is-sena li għaddiet, ġviri sitt xhur wara il-proposta tal-Kummissjoni ġiet appoġġa approvata, l-adozzjoni fil-Parlament eh, nittama li ħatimxu kol malajr. Għalek nixtieq nirringrazzja dan il-Kumitat tal-Impjiegu Affarijiet Soċjali tal-li diġà approvaw l-abbozzi tal-pariri eh, fuq l-implementazzjoni tal-FC u l-FC2. U jina nittama li ftehim fil konsil jintlaħaq malajr qabel is-sajf għaliex huwa verament importanti li l-investituri għom ċertezza u nassiguraw li l-EFSI ħadd kompli tagħti appoġġ lill SMEs biex nassiguraw l-impigi u eh, it-tkabbir. Grazzi ħafna. Thank you. This might be an unorthodox question, but I wonder if it would be possible for you to set... Grazie ħafna. Huwa possibbli li dak li n-noti li rajt minnom tibatu lill membri jekk jogħġbok għax naħseb tkun ta' għajnuna kbira għaliex din hija waħda mill-iżjed diskussjonijiet importanti li kellna bħala membri ta' dan il-Parlament bħalissa. U naħseb tkun iżjed faċli li niċċaraw l-affarijiet jekk ikonna eh, dak dawk in-noti li għandek inti. Iva, ċertament m'għandi xej li minix lesta li naqsam magħkom, issa nibatulkom, grazzi. Grazzi ħafna mela l-iskadenza l-emendi hija l-ewwel ta' frar f'nofsinhar u eh, l-adozzjoni ħassir bejn it-27 u 28 ta' frar eh, fil-Kumitat Empl u fil- eh, fil-Kumitat Libe fl-20 ta' Marzu. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna fuq ir regolamentat ta' emenda tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill fuq l-estensjoni tal-programm ta' statistika tal-Unjoni Ewropea 218-220, uħna rridu ċifri u rridu il-fatti. Għalek, naddi l-kelma l-rapporter Marja Ren. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, Donc effectivement, le fait de lier euh, les indicateurs statistiques euh, à... Iva, l-fat li edin norbtu l-indikaturi pal istrateġija 2020 naħseb li huwa żvilupp pożittiv ħafna u rridu nefasizzaw dan il-punt. U hija kwistjoni wkoll li nintegraw il-naqis maħabba l-faqar u id-dejta fuq l-ambjent u l-enerġija. Għalhekk jiena naħseb li ħaġa tajba ħafna li għandna indikaturi bħal daw. Kif ukoll indikaturi fuq il-migrazzjoni. Mhux biss dwar il-flussi ta' migranti, imma anka l-status tal-migranti. Għandek li hija l-faqar, esklużjoni u l-ekonomija jew elementi ekonomiċi. Rridu naraw u nagħmlu monitoraġġ fejn morru l-migranti u kif jiżviluppaw. Din xi ħaġa importanti ħafna fuq il-politika li aħna niddeċidu fuq livell soċjali. Iżda minn dan kollu hemm ċertu kritika li nixtieq insemmi. L-ewwel net Fil-proposta hemm esternalizzazzjoni ta' dak li tagħmel l-Eurostat permezz ta' tenders li jisiru għal dawn is-servizzi, dawn suppost huma servizzi pubbliċi. U għalhekk għandna nevitaw li jkun hemm esternalizzazzjoni żejda tal-istatistika. Irridu nżommu għajnejna fuqna fuq di. Mbagħad meta ħarsu lejn l-ispejjeż soċjali bħala spiża hemm l-investiment. U l-investiment soċjali Eh, u dan huwa importanti anka fi definizzjoni tal-indikaturi. Aħna għanna xi proposti biex intejbu it-tekst l net l-inkluż ta' l-inklużjoni ta' data sa' statistika fuq il-kwalità tal-impjiegi kemm għal dawk li huma l-kundizzjonijiet ta' xogħol, ir-remunerazzjoni, kif ukoll il kopertura soċjali u l-sijat ta' xogħol. U l-indikaturi ta' kwalità meta niġu għal situazzjoni ta' faqar, mod partikolari, dimensjoni ta' tfal. Aħna l-koll nafu li l-faqar fost it-tfal joħloq ċertu ċikli ta' faqar. ċertu klassijiet soċjali. Għalek huwa importanti li nifukaw mod partikolari fuq id-destin ta' ċertu tfal meta nħarsu lejn il-faqar. U dan kollu jorbot ma lażlit politiċi li aħna namlu hawnhekk fl-Ewropa. Irridu naraw ukoll kif nistgħu insaħħu ir-rwol ta' l-Unjoni Ewropea fl-iżviluppi fid-dinja. U analiżi tal-effetti fuq is-swieq Ewropej partikolari s-suq tax-xogħol għala dejjem ngħidu li l-globalizzazzjoni taqbal kulħadd iżda jekk inħarsu li kemm hemm nies li qegħdin jużaw il-fond ta' globalizzazzjoni qed naraw li hemm min qed jitlef. Għalhekk mhux dejjem huwa l-aħjar u ħaġa li nejnu dawk in-nies li affettwati b'dan il-mod. Hemm nies li mhumiex mejjuna mill-ftejjimiet tal-kummerċ ħieles, pereżempju. U mhux biss fuq il-GDP, l-inħarsu lej il-prosperità, għanna bżon anka ta' metodoloġija sabiex inkunu nistaw nanalizzaw il-violenza bazata fuq is-sess, per eżempju. Il-violenza kontra n-nisa ma ninsewx li dan huwa 1.5% tal-GDP madwar id-dinja bħalissa. Irridu ħarsu fid-dettali kwistjoni ta' violenza. Jina ċerta li mhux biss iridu nġildu l-pjaga tal-vjolenza ma nkunu nistgħu anke naqsu l-impatt li dan din ikollha fuq l-ekonomija. Dawn huma elementi eh, importanti ħafna hemm aspetti pożittivi ma hemm lokal ta' tip ukoll. Grazzi ħafna. Eh, Sinjura Lopez Fontanier l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjora President, l-ewwel nett jiena nixtieq ngħid proset lil President u l-Viċi Presidenti għal ħatra tagħhom permezz ta' ċabċipa. Nixtieq ukoll nirringrazzja rapporter għat-tekst li prezentat u ngħidilha li jiena eh, disponibbli fil-grupp biex inkunu nistgħu naħdmu flimkien mal-rapporters eh, u shadow rapporters. Min il-proposta fuq regolament nitkellmu fuq il-programm statistika Ewropej estendejn l 2020 u għalhekk il-proposti jridu jkunu koerenti ma' dawk li diġà jeżistu. U hemm bżonn li nikkorreġu nkorreġu biss xi noqqasijiet u nikkoordinawhom mal-10 prioritajiet politiċi kurrenti tal-semestru Ewropew ta' palissa. Hemm xi żewġ emendi preżentati mir-rapporter bħal tneħħija tal ċertu ammonti statistiċi permezz ta' pat ta' eh, fejn li ħafna zjad ċara u għalhekk jiena naħseb li l-emendi erba u ħamsa m'għandhomx m'għandniex problema bihom imma naħseb hemm ħafna punti nistgħu naqblu fuqhom. Issa dwar l-emendi li ħankun qed nippreżenta flimkien mal-grupp tiegħi daw ħajkunu propju skont il-proposta li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni imma nenfasizzaw xi punti. L-ewwel nett li l-istatistika ehm, hija tkun imqasma bil-skont is-sess għax dan jista' jgħinna biex imbagħad infasslu politiki tagħna ehm, skont il-ġeneri u jien naqbel mija fil-mija. Dwar il-garanzija ta' zazah ukoll dik għandha tinkludi u tispjega eżattament x'tip ta' offerti irċivew eh, persuni li aċċettawhom. Jina naħseb li jemżon nkunu ċari biex nkunu staw nimxu l-qoddim programmi aħjar. Kif ukoll l-istatistiki ta' xogħol u inklużjoni soċjali jiġbru l-inklużjoni ta' gruppi vulnerabli bħal persuni li għandhom xi eh, xi problemi persuni b'diżabilità u anka l-gruppi Roma per eżempju dan jippermettilna li ikonna politika aktar infassla u bekk inkun ikonna suċċessi ikbar. Pro problemi punti oħra fejn naħseb nistgħu ntejbu u li huma inklużi fl-Istatistika Ewropea hija ir-realtà ta' territorju qegħdin nitkellmu dwar statistika li wieħed jista' jsaħħar serra fuqha li tista' titqabbel eh, li tikkonsidra s-sitwazzjoni eh, ekonomika, soċjali, ambjentali, imma ninjoraw is-sitwazzjoni tat territorju f'ħafna opportunit ħafna drabi dan huwa fattur essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali tar-reġun. Għalhekk jiena naħseb li nistgħu nemendaw f'dan is-sens. U biex nagħlaq punt ieħor jiena naħseb li hemm bżonn nżommu f'moħħna huwa l-aċċess għal bandwidth eh, li huma elementi ewlenin li jistgħu waslu għal aktar tkabbir sostenibbli. U eh, xi kella jista' jkun hemm ċertu żoni rurali spiċċaw ibatu bħal wieħed minnhom huwa il-reġum li jiena minnu. Grazzi. You, Madam Trebesius. Grazzi, Signora Trebesius, Iva, nitkellem fissem il-kollega tijaj għana kjerika. Fil-fat, aħna rridu noħol u politika ħjar, l-istatistika Ewropea għandha rwol importanti xtilab, saħan speċjalment f'qasam politiċi bħall-impjeg fejn il-valuri analitiċi bazi ta' set ta' data analitika ta' ministriħ fuqa u tweġiba ta' malajr huma essenzjali sabiex il-politika tirnexxi u għana nappoġġaw anki l-proposti tal-Kommissjoni ġeneralment, iżda xedda għandux rapport għandu xi riservi dwar l-emendi għax nitlu għal wis dettal speċifiku fil-produzzjoni ta' indikaturi soċjali dan jaħdem koll fuq l-impatt tal-kriżi ekonomika f'kull stat membru għal carbon leakage, etc., etc., eccetera. Nishtiqu il-proċess jgħat minimalist għat-test tal-Kommissjoni u nipreferu li jinżammu il dettalji tekniċi fil-qasam ta' statistika għall-esperti. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-Sur Calve Chambon għal-gruppa. Merci Madame la Présidente. Cette fois-ci, je vais m'exprimer en français. Je vais essayer de reposer un peu les Iva, grazzi. Mela, issa l-interpreti li jaħdmu mill-Ispanjol jistaw jihdu daqxejn ta' pawza bekk nitkellem bil-Franċiż niffaċilita wkoll il-ħajja. Nassumi li ħadd mu jiddubi sam il-bżonn tal-istatistika sabiex ma nifxux flama aħna għanna bżon ta' statistika din hija essenzjali sabiex ikonna soċjetà Ewropea aħjar iżjed ħilsa u iżjed għanja anke mill-lat tal impegi dawk li jgħidu li qegħdin interferixxu bis-sussidjarjetà le qed teżaġeraw għanna bżon tal-istatistika. L-istatistika Ewropea hija rikonoxxuta u hija toffri wkoll servizz għas-soċjetà. Din hija opportunità mill-aqwa biex intejbu il-ħidma tagħna. Naqbel ma' min jgħid illi it-test tal-Kummissjoni u wieħed tajjeb kollox ma kollox. Għanna bżonn nisqu fuq xi elementi li għandna bżonn pala utenti. Fil-fatt ġo semew numru minnhom. Nixtieq niddiskussaqt niddiskuti xi punti fil-fatt. Jien għadni kif ġejt mill-laqgħa tal-OECD ġewwa Pariġi l-investiment soċjali huwa mifrux għandek pereżempju bħal edukazzjoni. Iżda għandek elementi differenti bħal minimum wage. Għanna diskussjoniet interessanti ordun u anki għal ftajim xinniġu għal kustjonijiet soċjali apparti Tak li smajna mis-sunjena fil-fatt għanna bżon ta' iżjed statistika, iżjed statistika li nistaw nistriħu fuqa dwar il-ħolqien ta' impjegi dwar is-suq ta' xogħol u tipi ġodda ta' impjegi. Il-għaliex dan kollu jorbot ma' l-istruttura komplessiva u fil-fatt irdu nżommu d-dimajnejna l-ekonomija l-impik fil-waqt illi natu ħarsa l-distinzjonijiet u l-izbilanċi soċjali u ekonomiċi b'mod transkonfinali u mhux biss. L-indiċi mhux dejjem ikunu tajnuna. Irridu nkunu nistgħu naraw l-iżviluppi ta' dawk li huma l-ifqar u l-iżjed setturi għanja tal-popolazzjoni. Hemm statistika illi mhix daqstant tajba biex tuża bħal din l-idea illi 1.5% tal-prodott domestiku gross dinji jintilef minħabba il-violenza domestika, mhux ċert dwar dan. Il-violenza domestika kollha hija rokaza u għandna narawha fl-istatistika. Ma dana kollu, sfortunatament, il-reati pa' traffikar ta' droga għandu effetti pożittivi u negattivi. Iżda approċċ interessanti Għadda stant tajjeb illi niddiskutu xi wħud mill-kwistjonijiet ta' sustanza. Forsi xi wħud mill-punti ta' dettall. Iżda nemmen ta' sew li jekk nifukaw fuq l-inugwaljanza. Sejrin ikonna rapport mill-aqwa. għandi fiduċja kbira fil-kollegi tiegħi, grazzi. Thank you, then I'll go to the... Grazzi nistan d-jessa għal-ħodor l-Onorevole Zonaka. Yes, yes, thank you, Chair. My... Iva, grazzi. Nifraħlek għall-elezzjoni mill-ġdid tiegħek u tal-Viċi President liħar tal-grupp. Mela dwar dan ir-rapport aħna bħal kollegi oħra naqblu l-istatistika tajba hija essenzjali għal politika. L-istatistika tippermettilna li niddefendu u nħarsu il is-sitwazzjoni bil-problemi eh, fit-tfassil tar-rapport għal qafas regolament ta' Tamas Mġelis illi ħajġi prezentat illum wara nofsinhar. Dan ukoll huwa eżempju tajjeb. Aħna qegħdin nitkellmu dwar statistika ġenerali naħsbu illi Marija Arena preparat opinjoni tajba ħafna. Bemend interessanti u koll. blifokar dwar il-ġlieda kontra l-esklużjoni, suġġeriment tajjeb ieħor hija definizzjoni wiesa ta' kompetittività. Nistgħu nisuġġerixxu anke emendi dwar id-dimensjoni ambjentali anke bil-footprint ambjentali. f'emendi 12 u 13 dwar il-proposta l-oħra. Emenda tlieta. wieħed wieħed wieħed nej, aħna nixtiequ naraw tipi differenti ta' impjiegi, mhux biss dak full-time u part-time, iżda anki dak b'distanza u tipi oħrajn ta' impjiegi moderni li jiġu inklużi u studjati għall-istatistika. kien hemm xi dibattiti dwar emenda 10 meta naraw l-impatt ekonomiku tal-kriżi hawnhekk irridu nitkellmu iżjed dwar l-impatt tal-miżuri ta' awsterità, naf illi ċerta gruppi politiċi di ma taġobhomx xorta waħda. aħna nixtiequ F'emenda 15, l-emenda dwar l-immigrazzjoni naraw eżattament ġara darba għanna bżon data statistika fuq il-tipi differenti ta' migrazzjoni bil-ċaqli ħieles ta' ċittadini Ewropej fil-frontieri Nixtieq ngħid li fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet jiena qiegħda naħdem għal riżoluzzjoni dwar ix-xkiel għal ħelsien ta' ċaqliq u ta' xogħol fis-suq intern bażi ta' numru ta' petizzjonijiet li rċevejna. Nu wieħed mill-punti li rċevejna f'din ir-riżoluzzjoni hija il-ġbir tal-data statistika numru ta' ċittadini li jużaw id-drittijiet soċjali tagħhom minn stat membru għal ieħor. Dan huwa tħassib prinċipali tagħna u l-proposti li nixtiequ illi jiġu inklużi f'dan ir-regolament. Grazzi. Thank you, Mr. Martin. Grazzi, Mr. Martin. Merci, Madame le Président. La prolong... Grazie ħafna, Signora President l-estensjoni tal-programmi ta' statistika Ewropej tonnom ġustifikati madanakollu nafu li dejta statistika tista' tintuża mill-Eurokrati għal Ewropa għanja. Jekk id-dejta tinġabar b'mod iżjed ġust din tista' tintuża wkoll biex nuru l-effettività tal-politika Ewropea u kif għandha impatt politiku fuq ħajja iċ-ċittadini tagħna. Madana kollu il-proposta tal-Kommissjoni u l bosta proposta iwaslu għal ċerta tħassib. Fost l-oħrajn, l-estensjoni ta' dan il-programm se kollha impatt fuq il-budget komunitarju Għan għadin nitkellmu dwar 218 miljon miljun euro li jistaw jintefqu b'modi differenti. Ħana sejrin nissilt, Għana ma naċċettawx faċilment il-Kummissjoni tittuża l-istatistika biex tipromuovi promuovi l-ankoraġġ tal-politika politika li hija ta' falliment tal-Unjoni Ewropea. U nuru r-wol tagħna Ewropew uh, fil-xenarju dinji għaskapitu tal-istati membri u seta diplomatika tagħhom. Qegħdin naraw kif il- politika soċjali ma nixtrix tilħaq il-miri, il-miri bbażati fuq sfidi li qegħdin jiffaċċaw l-istati membri minħabba l-kriżi finanzjarja u minħabba l-globalizzazzjoni idea illi ġiet promossa mill-Unjoni Ewropea sa mit-tfassil tagħha. Aħna ma nappoġġawx l-approċċ ta' Sinjura Arena fil-qasam tal-immigrazzjoni. Grazzi għal minuta il reporter Sinjura Lena. Kien hemm bosta kommenti iżda rridu nżommu mal l-iskadenzi għal minuta. Mhux se neħu iżjed minn minuta. Nix nirringrazzja l shadow rapporters għal proposti tagħhom il huma dastant interessanti. Nasab nistaw naħdmu b'mod kostruttiv sabiex intejbu dak li ġie suġġerit mill-att ta' titjib ta' indikaturi statistiċi. Naħseb li tassew nistaw naħdmu flimkien biex nifmu l-fenomena aħjar u ikonna sistema aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Thank you. I think that Jean Lambert who is responsible. Grazzi naħseb Jean Lambert il- għal punt li jmiss mhix prezenti fil-fatt ngħaddi minnu fih il-mikrofonu lill-Kummissjoni Sorta waħda. Jekk hawn su emre, jekk jogħġbok. Waslet issa iżda inti għandek il-mikrofonu għal xi ftit minuti. Jiena nixtieq il ilkoll. Grazzi President tal-li ġejt maħtura inti bħala Viċi president ukoll hawnhekk nawguralkom il kol Napprezza l-kummenti li saru ma rridux nieħdu fit-tul, permettu li madana kollu l-indirezza dawk il-punti li nqislu ma liżat kruċjali eh, l-approċċ li għamlet referenza l ħessinja Tripesius għal regolamentazzjoni AFAS il-għedin preparaw anki fil-qasam ta' statistika soċjali li għandek fuq l-agenda tijaka. L-approċċ u wieħed li jkunu flessibbli u għabbażi ta' l-input tal-esperti din l-istatistika li se tintuża l monitoraċ għal-politika tal-Kummissjoni. Xina reazzjoni u koll l kommenti tal-rapporter dwar l-esternalizzazzjoni bħalma forsi tafu l-izviluppi għad disponibilità ta' data fl-Europa madwar id-dinja u jitolbu għal metodi effiċenti minn data li jiġu minn sorsi amministrativi zdan kemm il-big data. Dan il-kontest wassalna għal bilanċ aħjar fl-użu tal-surveys tal-istħarriġ pal dawk ta' suq tax-xogħol u l-esternalizzazzjoni m'għandix issir kif ċipulaħa laħaq irridu nimmirawa għal modi ta' kif nġbru b'mod iżjed effettiv id-data. Mbagħad kien hemm il-punti li iżjed topiċi fil-fatt dwar il-punt tal-immigrazzjoni kien hemm ħafna xogħol pjanat u għadu għaddej dwar l-immigrazzjoni statistika b'appoġġ għal l-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni dan jiffoka dwar il-garanzija ta' kwalità tad data u dwar l-esistenza ta' data esistenti l-ġbir ġdida għadha tiġi studjata kemm għal ġestjoni tal-immigrazzjoni, l-azil u għal demografija tradizzjonali b'variables ħafna bħal livelli ta' edukazzjoni, eccetera, tal-immigranti u kol għedin dawn jiġu studjati. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-globalizzazzjoni. Aħna nikkonsidraw il-kummenti ta' il-globalizzazzjoni hija suġġett tal-ina importanti ħafna u għalkej l-istatistiku tal-impatt soċjali tal-immigrazzjoni huwa importanti ferm għal Eurostat u s-sistema statistika Ewropea għal dastant opinjoni ħjar sal-katina ta' valur globali apparti il-sita eh, fil-fatt u eh, l-iskambi kummerċali oħrajn, l-aċċess tal-impik, il-ħiliet u għal-nefqa ta' protezzjoni soċjali se jkun hemm tip fihom għabbażi tal-istatistika soċjali integrata tal-Komissjoni se tiġi diskussa wkoll illum wara nofsinhar dwar il-kwistjoni tal-impjek l-impjek hija fil-fatt Suġġett importanti għan rridu naraw l-emendi proposti fċerta dettal minn dak li inti proponu nistaw naraw li hemm punti fattibli. Naħseb illi nixtieq naqaf hawnhekk jiena l-issa, grazzi President. Thank you. Uh, Grazzi, l-iskadenza għall-emendi hija 30 ta' jannar, nofsinhar. L-adozzjoni fem plus 26 ta' marzu u il-vot fit-22 ta' marzu. Fil-Komitat Lead. Mela, naddu għal punt li jmess fuq l-agenda. Aġenda naċ kondizzjonijiet ta' tħul u residenza ta' ċittadini ta' pajzi terzi għalejn għal l impiegi ta' riskju oli. Is-Sinjura Lambert għandha l-mikrofonu. Grazzi, President. Palma jafu n-nies dan huwa fajl fejn il-libe u u l-Kumitat Mesċeħ ħanna għandna punti ta' deċiżjoni konġunta, punti li ma speċifiċi għalina u għal stant hemm komplessità fis-suġġett. Id-dati jfissru anki l-opinjoni tagħna dress u qabel ma kellna in-noti tal- Rapporter tal-Komitat Libel jissa Iva ma disponibli fl-opinjoni li taraw qoddimkom taraw illi hemm punti ta' tensjoni fiħdanhom. U dawn huma punti fejn naħsbu li tassew utli għalina li nifukaw id-diskussjoni u niġu lura biex naraw nistaw x'insibu approċ li ħodna l-qoddim. Sabiex fl-emendi naraw kif nistaw naħdu eżattament bihom. L-għan prinċipali u l-nestendu l-iskema ta' Blue Card għal migranti ta' kwalifiċi olja biex tkun il-politika Ewropea għal dak il-grupp ta' nies ta' individwi. Meta mqabla ma' situazzjoni attwali fejn l-istati membri jistgħu jew jużaw il-Blue Card jew inkella jużaw l-iskemi nazzjonali tagħhom. L-ambitu tal-proposta hija fil-liba. U mhux fidejna Irridu naraw li kunem kopertura tal-beneficjani ta' dawk ta' li għandhom protezzjoni internazzjonali, dawk li għandhom status assenjat għal darbohra diskussjoni fidej libe naf il-rapporter jgħat jiprofa jestendi dak l-ambitu. Xieħut mill-punti prinċipali ma dan kollu illi nishtiq insemmi wara qegħdin naraw nies mhux bi kwalifiċi għolja biss iżda kif b'ħiliet għolja kif t-determina il-ħiliet għolja jekk mhux qed tibbażarek fuq il-kwalifiċi biss u kemm il-sena esperjenza jamlek eh, li għandek ħila il-Kommissjoni tipproponi sentejn il-Kunsill ħamsa u fid-dawl tal-fatt li n-numru ta' stati jgħidu illi sentejn għandha tkun iżjed din hija kwistjoni illi għadha miftuħa diskussjonijiet. Xirrajna l-kwistjoni tal-blue card tal li diet meta kon għadna mux koreġislaturi. Tin mux tal-highly qualified, tal-kwalifiċi għolja kienet kemm xejn diffiċli. Intqal minn ċerta professjonijiet li kont qed tara nies li għandhom ċerta ħiliet, livelli ta' esperjenza illi kienu tassew importanti għal il-kwalifika din ma tielekx mm, automatikament. Mela kien hemm anki il- mm, mill-lat ta' performing arts, bat għandek nies ta' talent oli illi din mhix ħaġa tista' tara miktuba xwed fuq l-abjad fuq biċċa karta u bażajt rej fuq din l-organizzazzjoni għalkemm għal premessi sitta u anki għal tnejn wieħed ġe. Kwistjoni importanti hija dik ta' jekk għandux ikun hemm limitu ta' tħul għal dawk kollha illi jaqgħu taħt din il-kategorija. U jekk iva xinu lan ta' dan u kif għandu jiġi determinat. Bħalissa l-ġitazzjoni tajt 1.5 il-drabin medja tas salarju nazzjonali issa qed tajt 1.4 fil-mija ta' dan. Jew 1.4 drabi il-medja Issa qed jintqal illi l-medja hija għolja wisq eh, għal ħafna stati membri u għal stati membri ma jużaw xejja waħda mir raġunijiet il għalla jużaw il-blue card. Iżda huma ridwa hemmhekk issa ndarilhom bidlu il-fema illa għaliex raw is-sitwazzjoni fil-verità x'inhi. Jekk ħajkollok limitu fuq it-tħul, din kif sejra tinteraġixxi ma' derogi li mbagħad sejra tinbidel għal dawk li huma għadhom kif irċevew il-kwalifika u illi jaqlaw taħt il-medja. Din hija situazzjoni f'ċerti stati membri għal pereżempju l-allema fil-bidu tal-karriri tagħhom dawn mhux qegħdin jaqlaw il-medja, il-salarju medju fi premessi 15 15-16-17 jiena rajt kif seri nżommu s-sistema tal-pagi attwali kif ħataħdem b'dawn il-limiti mad derogi u jiena rajt eżempju partikolari mill-TUC. Iżda kien hemm punt dwar l-an ta' threshold jekk hiex indikazzjoni tal-kwalifika jekk hiex kwistjoni li mardux naqtaw il-salarji għal dawk bħilit olja nistgħu jekk iva nagħmlu dan eh, nil-uħxor tal-għal biftejmijiet ma' mal imsiba soċjali taħdem għal kumpaniji l-kbar, taħdem għal imprizi tal-medju l-istati membri jużaw il-limiti biex iżommu nizbarra flok biex daħlu nizġewa dan rajni anki bċerta stati membri il-proposta tijaj bħalista i illi eh, neħu threshold u naplikaw pagi għal settur għal settur in kwestjoni fl-istat membru in kwestjoni il-libe għazdu illi il-threshold tas salarju ikun fakultattiv u jekk japplikaw ikun hemm numru ta' kriterji li japplikaw. Tajb li naraw eżattament il-kriterji x'inhuma minn dan il-kumitata. Main areas. Wieħed mill-loqsma illi ħassibna u għabla dubju ta' xejn il-kwissjoni ta' drittijiet għal dawk illi huma fil-kategorija ta' dawk li għandhom ħafna ħiliet u li għandhom il-kartel blu u drittijiet ta' dawk illi fil-fatt jistgħu japplikaw għal xogħlijiet oħrajn fl-Unjoni Ewropea, id-dritt għal laqda tal-familja. Dan huwa punt li għandna niddiskutu wkoll flimkien ma' libe iżda għalina id-drittijiet li għandu xieqsum għal-post ta' xogħol u l-liġi li għandna diġa diġà qiegħda tipprovdi għad drittijiet ta' dawn il-ħaddiema m'hemmx problemi kbar kwistjoni ta' sigurtà soċjali fejn il-branches qegħdin iwasslu wkoll għal koordinazzjoni fuq il-punt li ta' fuq il-punt erba' u u anke għandna leġislazzjoni diġà li tapplika għal ċittadini tal pajjiżi terzi għanna ċertu differenzi anka fuq il-benefiċċji u l-kwistjonijiet li għandu x'jaqsmu mal aċċess għal edukazzjoni u taħriġ u għawek wieħed mill-proposti li aħna qegħdin nagħmlu għal jekk l-istati membri ħajlimitaw xi ftit minn dan l-aċċess bl-appoġġ finanzjarju dan m'għandux japplika fejn it-taħriġ vokazzjonali huwa marbut max-xogħol li qiegħda tagħmel il-person partikolari. Banka fl-artiklu 7 hemm kwistjoni wkoll ta' l-irtirar li nkella li l-karta blu m'għandix ġeddet fil-fatt jiena ressaqt numru ta' emendi li għabbażi tagħhom jidr li illi jekk ikun hemm persuna li ma li qiegħda tħaddem li ma tżommx mal-liġi dan m'għandux iwassal illi il-ħaddiem jitlef il-karta l-blu din tkun problema tal- dawk li ħadu mhux tal-individwu dak huwa punt li jinsa fl-artiklu 7 u punt ġdid fid-din il-proposta hija li l-individwu ikun jista jagħmel xi tip ta' self-employment naf illi hemm opinjoni differenti min-naħa tal-partijiet interessati ġifieri jiena ipproponejt li jkun hemm ċertu kundizzjonijiet li jekk ikun hemm xogħol ieħor li qed jagħmel għal rasu l-persuna għandha tkun attività ċara wkoll, ġifieri għandna l-artiklu 15 dwar it trattament l-istess għal kulħadd iżda fl-istessin hemm numru ta' sma oħrajn li jiena naħseb li hemm bżonn illi qabel ma nresqu l-emendi aħna nkun nistgħu ngħidu bejnietna l-kollegi dawk l-oqsma fejn aħna għandna kompetenza esklusiva jew kompetenza konġunta mal-libe. U jiena nixtieq ngħid li l-Kummissarju Avramopoulos fil-Kumitat Libel bieraħ qal illi ħajkun lest illi jindirizza l żewġ kumitati fuq dawn il-proposti. Grazzi. Thank you. We are now uh, Grazzi, naħseb illi ftit ftit qed jaħarbilna l-ħin mela naf illi dan huwa suġġett verament li għanqal ħafna emozjoniet minnaħa ta'kom, iżda nixtieq li kulħadd iżomm mal-ħin li għandkom sabiex titkellmu. Nibdew bil-nisimgħu li Sinjor Xojdrova għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjor President, jiena ħaniprova nżomm mal-ħin li tajtuni iżda nixtieq ngħid ukoll il-pożizzjoni il pożizzjoni jiena nsiba daqsxejn komplikata fl-istess ħin hija pożizzjoni importanti ħa nitkellem dwar kif aħna nixtiequ nieħdu pożizzjoni fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qiegħda titkellem fuq il-bżonn tal-armonizzazzjoni tas-sistema tal-karta il-blu. Naturalment għandha raġunijiet tagħha fejn qed tipproponi dan u naħseb illi il-proposti għandhom lan li faċilitaw il-ħajja għal ħaddiema man kal dawk li ħadmu jiena naħseb li dejjem favur li ikonna iktar flessibilità. Dwar l-standards minimi jiena naqbel ma rapporter u naħseb illi dawn l-standards minimi u l-livelli minimi nappoġġawhom iżda fl-istess ħin ma nistax nappoġġa l proposta illi tindika li għandu jkun hemm l-istess paga għall-istess ħaddiema li għandhom l-istess post tax-xogħol minħabba li din hija xi ħaġa tista' diġà tinsab fil-proposta l-ġdida tad direttiva ta' posting of workers u jiena nappoġġa dik. Jiena naħseb illi rridu nkunu ċari eżattament minn qabel fil kondizjoni tax-xogħol qabel ma persona persuna tibda taħdem ħalli tkun taf x'tib ta' paga wkoll ħadd titħallas. Jiena lesta wkoll li bliss imressaq xi ftit proposti ħalli l-istati membri ikollhom il-possibilità li jistabilixxu dawn iċ-ċifri. għad ċittadini ta' pajjiżi terzi. Jiena ma naqbilx illi it-talbiet ta' kwalifiki għandhom ikunu stabbiliti fuq livell iktar baxx rekwiżiti ta' minħabba illi dan ukoll jista' jaffettwa anke dawk illi ħarġu mill-skola sekondarja ma naqbilx li l istandards għandhom jitnaqsu għall benefiċċju ta' ftit nies. Naħseb li dan ħajkun aġir li mhuwiex ibbilanċat u mhuwiex iġġustifikat viżavi dawk iċ-ċittadini li ma jistawx fil-fatt juru l-esperjenza tagħhom bħala prova tal-tarif tagħhom. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna r-rapporter minħabba li hemm bosta affarijiet li huma pożittivi l-emendi fuq il-prinċipji tal-istess paga għall-istess xogħol. Jiena naħseb li dan huwa prinċipju li kifett ma naqbilx dwaru anke fil-kuntest tal-posting of workers, jiena naħseb li għandna jkollna mekkaniżmu tas-suq u l-mekkaniżmu tas-suq għandu jitħalla jaħdem waħdu. Jiena kontra social dumping naturalment. U nafu li għandna bżonn ta' paga minima Aħna proponejna wkoll illi dawn ir-rekwiżiti li huma imnizlin għal kwalifika tal-iskola sekondarja li qed nitnaqsu fuq dan il-livell jiena kontrija. Apparti minn hekk jiena naħseb illi huma l-istati membri li għandhom jiddeċidu fuq dawn il kondizjonijiet għandhom bżonn iktar flessibilità. Jiena naqbel ma' ċertu proposti speċjalment mal-simplifikazzjoni iżda nixtieq l-istati membri kollhom biżejjed flessibilità. Vane professor Brub ħażet dikwi. Anka huma għandhom jiddeċidu huma fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ħajtlu f'pajjiżhom. Grazzi ħafna s-sur Benifaj. Grazzi, Signor President, u grazzi u koll l-rapporter tana l ġin Ram Lambert għal-labbozz l opinjoni li inna l-lum. Naħseb illi aħna din nħidu l-impressjoni li din diskutu suġġett kumplez ħafna li fih ċertu aspetti tekniċi u naħseb illi dawn jinkludu kol ċertu analiżi u ċertu ammont ta' kompromess li rridu nagħmlu. Fl-istess ħin naħseb li dan is-suġġett jista' jippermettilna li aħna naħdmu fuq strumenti li verament huwa ta' importanza l livell Ewropew li jista' iwassal għal spiritu Ewropew li jkun hemm ħaddan f'kull proposta jiena naħseb li sistema tal-karta l-blu tista' twassal għal simplifikazzjoni sabiex jidħlu il-, il ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom kwalifiki għoljien u anka il raba tagħhom u l-membri tal-familja tagħhom. Din dan huwa eżerċizzju importanti ħafna ħalli bekk l-ekonomija Ewropea tkun iktar kompetittiva u tiġbed iktar nies li għandhom talent minn madwar id-dinja. Aħna nasbu illi aħna mħabba s-sistema li għandna bħalissa qegħdin nitilfu l-potenzjal illi nibbenefikaw mill-kwalifiki għoljin ta' bosta nies. Iżda madwar id-dinja, iżda naħseb li għadna fil-ħin sabiex nirranġaw l-affarijiet. Apparti minn hekk jiena naħseb li hemm ċertu aspetti tal-proposta li nqisuhom bħala pożittivi il-limiti ehm, tal-salarju, regoli imtejba għal mobilta l-aċċess iktar faċli għall status ta' għajnuna u ta' mobilta. sa għandna test li huma testijiet ħafna inqas stretti u anka qed nikkonsidraw sitwazzjonijiet li huma ta' xkiel partikolari. Apparti minn hekk nixtiequ niftħu wkoll is-sistema tal-kartel blu għal beneficjari tal-protezzjoni internazzjonali din hija xi ħaġa li jiena kuntent ħafna biha minħabba li kienet fost ir-rakkomandazzjonijiet fuq l-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol jiena naħseb li issa li qegħdin nagħmlu l-istrument iktar flessibbli ħalli nindirizzaw ukoll il-problemi tas-suq tax-xogħol fl-istess ħin jiena naħseb li rridu nżommu bħala wieħed mill-lodda għal ħaddiema ta' li għandhom ħafna ħiliet ukoll naħseb li l-elementi problematiċi ewlenin diġa ħarġu fid diskussjoni li kellna qabel u naħseb li qegħdin jippersistu wkoll minħabba illi kellna wkoll l-abbozz tar-rapport li kien qiegħed jirreferi għal koeżistenza tal-iskemi nazzjonali flimkien mal-iskema Ewropea. Naħseb illi hemm limiti wkoll ta' pagi li mhux biss aħna qegħdin iddubitawhom minħabba l-valur tagħhom, iżda anke minħabba sitwazzjoni speċifika ta' ċertu pajjiżi li jiddefinixxu dawn l-affarijiet permezz ta' ftehim kollettiv. Jiena naħseb illi aħna jedna illi dawn m'għandhomx japplikaw għal pagi ta' nies li jaħdmu fl-istess settur, fl-istess stat membrina naħseb illi għanna li diskut l-affarijiet ma l-imsieħba soċjali minħabba li dan huwa punt sensittiv u delikat ħafna naħseb ukoll illi huwa importanti li aħna jkollna sistema vinkolanti ta' salarji ħalibek nqisu il-bżon ta' arranġamenti li huma diġa stipulati miftejim kollettiv ta' ċertu stati membri. Għan ikkonkludi, Iva, għandi bżon li permetti li nitkellem għall-istess jien li ħallejt lil ħaddieħor. Jien naħseb li jekk ma nagħmlux kifet aħna iftħu iktar l-opportunitajiet għal social dumping u naħseb li rridu nifukaw iktar fuq dan. Importanti li li nkunu ħolqu iktar sinerġiji fuq il-livell Ewropew bħal um, l-ħiliet u naħseb li rridu nsaħħu wkoll il-kwalifiki u l-kundizzjonijiet ta' direttiva ta' kolljenza. Is-sistema tal-Blue Card għandha ttejjeb is-sitwazzjoni fis-suq xogħol u fl-istess ħin ittejjeb l-ammont ta' drittijiet li aħna nistgħu nofru. Naħseb li għandna nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Mela, ħanejt li għandkom erba minuti kull wieħed. Nittamaw li zomu mal-ħina, fuq li kullħat u entuzjast ħafna fuq is-suġġett. U dan ifisser li ħankunu tard. Is-Sinjora Trevesius. Erba minuti jekk kif kellhom iż-żewġ kelima ta' qablek. Grazzi ħafna. Jiena ħan nipprova nitkellem naqra inqas fit-tul. Mela l-ewwel nirgrazzja ħafna lir-rapporter għal dan ir-rapport jiena naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej ħajarfu illi l-immigrazzjoni ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi għandhom ikunu verifikati u analizzati għabbażi tal-kwalifiki li ħajġibulna. 54% tal-migranti għandhom eh, digri tal-università u għadun raġuni il-karta il-blu miex qed tintalab minn dawk li għandhom ħafna kwalifiki. U għadun raġuni jiena favur illi nestjendu il-karta l-blu għabbażi ta' kriterji trasparenti. U dan għandu għandhom ikunu kriterji bażi ta' tarif tal-lingwi, ħiliet fil-qasam edukattiv, kompetenzi kif ukoll il-fatt li wieħed jaraf u lest li jissieħeb fortni ta' soċjetà li demokratika u miftuħa. Jiena naħseb li dan m'għandux ikun definit minn ftejn bilaterali u kellha minn deċiżjoni tal-ittihad minn stat membru wieħed. Jiena naħseb li l-istati membri għandhom jużaw din id-direttiva bħala strument sekundarju naħseb li kull stat membru għandu il-dritt illi jindika u jistabilixxa ċertu affarijiet li huma importanti għal pajjiż u apparti minn hekk permezz tal-standards minimi ħajkun possibbli illi il- karta il-blu tintuża sabiex aħna nkun nistgħu niġbdu talent lejna lejn il-pajjiżi Ewropej minn barra mill-Ewropa. Grazzi. Sorry. Uh, sorry. Oh, yes, sorry. It's uh, Madam Tu. The floor is yours. Thank you. Thank Grazie ħafna, Signor President. You know, kol Ħa, niprofa nżomma 60 sekonda. Jina naqbel ma dak nintqal mill-reporters ta' naħseb illi hemm bżonn nature ta' affarijiet, hemm numru ta' bidliet illi qed tipproponi l-Kummissjoni li huma pożittivi naħseb li il-kondizjonijiet huma pjuttost tajbin u anka f'dak li għandu x'jaqsam mal dawk tal-karta l-blu għandna jkollna biżżejjed aċċess Iżda madonna kollu aħna qegħdin nżommu 28 sistema tal kartel blu Naħseb li l kartel blu kellna l-opportunità li nagħmluha bħala sistema li wieħed jista' jidħol permezz tagħha fl-Unjoni Ewropea tkun sistema waħda komuni, jiena naħseb il-proposta tal-Kummissjoni għandha tinbidel sabiex nilqu dan il-għan. Jiena naħseb li l-Kummissjoni wkoll proponiet li l-karta blu għandha tkun aċċessibbli ħalli nevitaw illi il ħaddima ta' ħafna kwalifiki u ukoll opportunità li jġibu l-familji tagħhom magħhom. Iżda naħseb illi permezz sa' din is-sistema m'għandniex biss nifukaw fuq eh, il-ħaddiema li għandhom ħafna kwalifiki u kwalifiki għalija. Iżda bażi kriterji trasparenti apparti minn hekk il-karta il-blu mhix ħatkun tkun aċċessibbli għal dawk li huma benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali. Naħseb li din hija xi ħaġa li ħadd turina l qudiem li jkunu għamilna żball. Jien ma naħsibx nistgħu nserħu biss fuq id-direttiva f'ċertu stati membri fejn jista' jkun hemm xkiel ukoll għall-aċċess għas-suq tax-xogħol bħal pereżempju kwalifiki li mhumiex iġġustifikati jistgħu jkunu problematiċi wkoll minħabba li ħanaslu għal iktar diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna għandna xi ħadd li jrid jirrappreżenta l-gwen jekk le nistgħu issa ngħaddu għall-Onorevoli Agja. Grazzi ħafna, grazzi wkoll lill-Sinjura Lambert. Naħseb li l-proposta tad direttiva li tresqet fis-seba ta' Ġunju 2016 hija waħda mill-inizjattivi sabiex aħna nisviluppaw politika tajba għal l-immigrazzjoni. Skont id-direttiva tal-Kartel Blu naħseb illi aħna konna qegħdin nippruvaw naġevolaw il-mobilità ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u tal-qraba tagħhom u li jkollna kundizzjonijiet ta' dħul fl-Unjoni Ewropea li tkun sistema waħda ħalli bekk nkunu nistgħu ntejbu u nsaħħu s-suq tax-xogħol. Iżda d-direttiva ma setgħetx twassal għall-anijiet ta' li kienu konna oriġinarjament stabilixxejn. Naħseb li kundizzjonijiet huma wisq stretti u mhux twasslu għal faċilitazzjoni tal-mobilità fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi dan qed iwassal għal ħafna problemi wkoll għal dawk li qed jitolbu x-xogħol u anke dak illi fil-fatt huwa meqjus mill-kollegi mill jiena naħseb ukoll li hemm ċertu sentenzi li jittieħdu fl-Italja bħal pereżempju l-Lombardija illi qegħdin jaraw li għanna jkollna iktar rispett għal liġi kontrattwali dwar in-nuqqas ta' esperjenza problema oħra kienet marbuta mal-dumping brabta mal-paga. Direttiva edha tejt li l-paga ma tistax tkun inqas minn dak huwa il-livell minimu ta' it-triplu tal-level minimu. U anka dwar dak li għandna fl-artiklu 8 partiklu paragrafu 16 tal-liġi 371 tas sena 73. Aħna nasbu li dan jista' jwassal għal ċertu sbilanċ fis-suq tax-xogħol hemm nuqqas ta' anka anke fl-Unjoni Ewropea anke dwar is-sigurtà soċjali kif ukoll pagi. Anke jekk il-karta l-blu tixtieq tippermetti l-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom kwalifiki għoljin li jistgħu jiġu jaħdmu hekk fl-Unjoni Ewropea fl-istess kundizzjonijiet tal ħaddim Ewropej fl-Ewropa xorta waħda m'għandix koordinament biżejjed tajjeb ħalli jkollna sigurtà soċjali. Jien naħseb is-sitwazzjoni bħal din ħolqot problemi għal mobilta u promozzjoni tagħha bejn stat membru ieħor. Jiena naħseb li direttiva bħal id-direttiva ehm, tal-posting of workers juru illi kwistjonijiet ta' sigurta soċjali u ta' pagi dejjem edha twassal għal fatt li mobilta tissir xempju ta' dumping soċjali. Jiena naħseb illi L-istati membri għandhom jorjentaw u jispiraw ruhom minn dawk l-istati membri li joffru kondizjoni taħjar. Iżda dan huwa kontra l-ispirtu tad-direttiva. Jiena nasab l-Unjoni Ewropea kollha għandha tibbenefika mit-talenti ta' dawn in-nies barranin li ġejjin fl-Ewropa. L-kapaċità tal-assorbiment tal- dawn it-talenti fil- swieq tax xogħol din hija xi ħaġa importanti speċjalment għal dawk l-istati membri illi jinsabu fċertu problemi illi bħalissa jasportaw ħafna talenti. Aħna nafu illi, pereżempju mill-Greċja, telqu ħafna nies zazah li kellhom ħafna talenti. Jekk Spanja u l per pereżempju, Il din jilqgħu il-talenti minn barra huma għandhom jippruvaw jagħmlu xi ħaġa sabiex iwaqfu lin-nies tagħhom li għandhom talent milli jitilqu mill-pajjiż. Aħna din nitkellmu wkoll fuq qafas leġislattiv għal ħaddiema fl-Ewropa, f'Ewropa li issa hija Ewropa li qiegħda fi stat ta' emerġenza jiena naħseb illi ħafna drabi nisa din jitċaqal u mux minħabba li jishti jixtiequ iżda minħabba li mandom għażla oħra grazzi. I give the floor to Madam Mella for issues. Merci Madame la Présidente. Donc cette directive Grazie ħafna Signora President, mela. Din id-direttiva qed tikkanċella direttiva mhux effettiva. Hija parti mill-tħul legali għal ħaddiema ta' ħiliet olja ħafna bil-blue card li ta' eh, permess kemm ta' residenza kif ukoll ta' impjieg. Imma qed jinqalgħu ħafna kwistjonijiet. L-ewwel nett, ejja nħarsu lejn ġustifikazzjoni. L-ewwel nett hija n-nuqqas ta' ċertu ħaddiema ta' ħiliet olja eh, f'ċertu partijiet ta' eh, l-Ewropa li huma dawn il- Mm, pajizi. Ġermanja, e, per eżempju, li għandha bżonn li rċiviet miljun e, ħaddiem. Franza fej hemm ħafna e, studenti li jitilqu, ħafna nis li jitilqu, imma ħarsu li setturi differenti, l-IT, l-elettronika, eċetera, li fuq it-tnaqqis, dejjem fuq it-tnaqqis fil-perjodu ta' ħin, il-kontratti minn 6 sa 12 xahar, tnaqqis ta' paga, Eh, minn eh, limiti minimu li huma inqas, issa nitkellmu għal wieħed pun fil-mija. U l-istatus ta' dal-ħaddima, mill-ħaddima staġjonali, ħafna drabi huma ifadlu l-paga tagħhom bid-drittijiet sħaħ, imma kif ħajkun, xin ħajkun l-status taħħom ħajkunu eh, impjegati għal rashom self-employed, il-mini jobbers kif ngħidulhom fil-Ġermanja, iġbi jiġifieri l-status tagħhom x'ħajkun? ħajkunu ehm, seconded workers, jista' jkun imma dawn il ħaddima ekstra komunitarji staġjonali m'għandniex ninsew li jfisser li pajjiżhom mbagħad jitilfu eh, il-resource intellettwali. Irridu eh, nażaminaw għax ikkella ħanfallu f'di. Issa l-aħħar kellima is-Sinjura Lambert. Well, thank you, and thank you to colleagues. I just want to point out within this that, as I say, the scope is... Um... Iva, grazie mela palma edna l-ambitu huwa determinat fil-Kumitat Libe. Imma huwa ċar li dan ma japplikax għal eh, ħaddiema staġjonali, ma taħdim ma tapplikax għal trasferimenti fiħdan il-negozju wieħed, mhijiex il-posted workers, Ġifiri, nishtin ħedġeċ li dawk l-istati delegati li jishtiqu jiċċaraw dan il-punt, dawn il-punti ħarsu li dokument sew. Dan huwa fuq eh, ħaddiema li għandhom kontrat li jrid ikollhom offerta ta' xogħol eh, soda u li jkollhom kontrat fidejhom meta huma ikunu jistgħu eh, ikollhom aċċess għal il-blue card, għal blue card. U dawn huma affarijiet li ħanamlu fil-proposta l-aħħar darba diġà minni għaw rġajna darba Iġbi dik hija dimensjoni. U ħadd f'dan il-kumitat ħaj argumenta fuq il-fatti għalhekk għandna ħafna eh, rapporti fuq il-ħiliet għanna bżon intejbu nużaw il-ħiliet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea stess. Imma nafu li hemm ċertu oqsma fej għanna noqqasijiet ta' ħiliet u hemm ċertu stati membri li f'ċertu zoni partikolari, f'ċertu oqsma partikolari li għandhom noqqasijiet u din xi ħaġa semminija kemm il-darba anka fir-rapporti tagħna. Iġri dan imur id fit eh, il-ħidma l-oħra li qegħdin nagħmlu. Għalhekk jiena verament nilqa' il-kummenti li saru minn nies fuq il-kwistjonijiet tal-limiti minimi tal-pagi, ħanniġi lura fuqa biex nara li fimt eżattament xed jipproponu l-Stati membri biex nassiguraw li kollox huwa rifless. U fuq waħda mill-kwistjonijiet li għaldi tqajmet, għawek maħniċ qed nitkellmu fuq persuni impjegati għal rasu self-employed li jiġu, il-kwistjoni ta' self-employed hija li jekk in-nies jiddeċidu li jagħmlu dan apparti il kontrat li diġa għandhom, Eh, ikunu jistaw għalek jina i-proponejt dimensjoni ta' proporzjonalità. Jekk ikun għaw xaħat li jrid eh, waqqaf eh, intrapriza zaħira ta' esportazzjoni importazzjoni u jinkella jamlu xi negozju zaħir ieħor għabbażi ta' self-employed u importanti li dan iżda ma jieħux post il-bażi li għalih inataw il-permess li jitflu imma smajtu kol dak li qalu xinis fuq ir-rekwiziti tal-kwalifiki għal l boħra waċċar li ħankun għedin niprezentaw xie emendi l-Komissjoni fuq dan. Fl-ħarneċ taqt li il-rapport fil-Komitat Libe etħares u koll lej xi ristrutturar ta' dan. Għalek bħala mhm. rapporter tal-opinjoni ħa nżommajni għafu għaddi biex nassiguraw li kun edin namlu dan. Imma għanna laqa proposta u koll ma' shadows mill-libe fuq dawn il-loqsma ta' tassib konġunt biex nassiguraw li għall-inqas edin nifmux edin namlu. Għalek qed nistena bil-ħerqa nirċivi l-emendi minant il-delegati eh, sabiex niprezentaw xi ħaġa li hija koerenti u tqajjem dawn il-punti u tindirizza l-punti li tqajmu minn nies. Grazzi. Thank you. Deadline for amendments is this. Il-skadenza għall-emendi seba ta' frar f'nofsinhar, l-adozzjoni fl-emp li hija fil-25 ta' April u l-vot fil-Kumitat Mexxej fit-3 ta' Mejju. Ta' din is-sena. Grazzi li kulħadd. Mela, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, l-aġenda Ewropea għal ekonomija kollaborattiva. Mela nibda billi ngħaddi l-kelma li Sur Schuster. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signora President. Digitalizzazzjoni ħafna drabi jisu jkun diskrit bħala miraklu u xi ħaġa pożittiva. Ħafna naħseb il-Kummissjoni għandha raġun meta tgħid li l-qasam tad-diġitalizzazzjoni, l-qasam digitali għandu jkun iktar irregolatu fl-istess ħin għandna nieħdu ħsieb il-fatt li l-ekonomija diġitali tista' tiżviluppa tajjeb ħafna minħabba illi aħna nistgħu naraw illi fir-realtà il-qasam digitali jista' joffrilna ħafna opportunitajiet, ħafna prodotti ġodda li aħna nistgħu nofru li jistgħu jkunu offruti lill-klijenti b'mod iktar effiċenti li jistgħu joffrulhom iktar possibiltajiet skont l-interess ta' dawk li ehm, huma fil-interess tal-ħaddiema wkoll. U naħseb li hija xi ħaġa li hija ħasra. Iżda li sissa l-kwistjoni tar regolarizzazzjoni tas drittijiet tal-ħaddiema mhumiex daqshekk sviluppati fil-proposta tal-Kummissjoni. Issa ħanitkellem iktar tard fil-pjattaforma u um, l-ekonomija tal-pjattaformi. Aħna qegħdin naraw li ħafna mill-attivitajiet u l-prodotti li qegħdin ikunu offruti fis-suq qegħdin ikunu prodotti skont l-ekonomija tradizzjonali biex nejdu lek. Mhux dejjem prodott ikun jista' jitqis kompletament ġdid u dan għandu l-konsegwenza illi E, u dan huwa l-punt tal rapportijaj li aħna rridu niggarantixxu l-ekonomija online miex ħajkolla vantaġġ kompetittiv minħabba illi ħatkun edha tagħmel dumping xorta waħda jiena naħseb illi għandna bżonn ta' politika kompetittiva illi tista' tiggarantixxi li l-kundizzjonijiet tal-kompetittività jkunu garantiti u anke jiena naħseb illi anke fil-ekonomija tradizzjonali nafu illi dawn huma affarijiet differenti, iżda ma nistgħux nippermettu li jkun hemm social dumping li qed isir fil-kuntest tal-ekonomija diġitali. Dan kien il lini ewlieni tar-rapporti mbagħad hemm bosta affarijiet oħrajn li aħna naħsbu li rridu nisqu fuqhom u fl-istess ħin aħna naħsbu illi ma nixtiequx li jkollna regolament Ewropew li jibdel il-regolamenti nazzjonali minħabba l-affarijiet soċjali u l-affarijiet li għandu xieqsu mas-suq tax-xogħol huma kompetenza nazzjonali aħna ma nixtuqux illi fil-fatt nidħlu f'din il-kompetenza li hija kompetenza nazzjonali. Użan li nofru qafas fuq livell Ewropew. Aparti minn hekk importanti li nagħmlu distinzjoni wkoll bejn pjattaformi differenti, jiena naħseb li l-ewwel rridu nagħmlu distinzjoni bejn pjattaformi illi għabbażi tagħhom aħna għandna xogħol volontarju u pjattaformi oħrajn iktar professjonali nafu illi ma nistaw aħna naqsu lil dawn il-pjattaformi li per eżempju din jirregolaw biss dawk l-affarijiet li mhumiex xalanijiet ta' profit b'regoli żejda. Ġifieri nagħmlu din distinzjoni li qabel kollox bejn pjattaformi dawk li huma professjonali dawk li mhumiex. Iżda fuq il-pjattaformi kummerċjali jiena naħseb illi hemm xi ħaġa li fil-fatt irridu nqisuha naħseb illi irridu naslu fil- fil-fatt illi f-situazzjoni fejn aħna nejdu illi ix-xogħol illi qiegħed għawek eret u jitneħħa huwa minn dak li s-soltu jisir minnaħa ta' ta' self-employed jina naħseb illi fl-ekonomija tradizjonali aħna diġà għedin namlu dawn distinzjonijiet u distinzjonijiet immorru li l minn dak illi edin jajdu iċ-ċittadini jenna bżon ta' ċertu fatti ħalli naraw jekk għanniex iktar xogħol sostenibli u anka fir-Renju Unit fil-fatt kien hemm l-organizzazzjoni tal-ħaddim ta' dawk li ħadmu li tkellmu wkoll fuq il-pjattaforma Uber illi fil-fatt qalu li dawn mhumiex iddeskrivu il-kriterji ta' self-employed, ġifiri hemm ċertu fatti li aħna nistgħu nsorħu fuqhom u esperjenza ta' ċertu stati membri wkoll. Issa naħseb li hemm bżonn li ċertu pjattaformi nkompli jkunu regolati naħseb li fil-ekonomija tradizzjonali <clears throat> irridu nirregolaw ċertu qosma bħal pereżempju protezzjoni tal-xogħol, tal, xogħol sigurtà wkoll għal ħaddiema li jkollna kuntratti fuq it-tariffi u fuq il-pagi, kwistjoni ta' protezzjoni soċjali ġifiri l-ħinijiet tax-xogħol ukoll li punt marbut ħafna mas sigurtà soċjali jiena naħseb li dawn mhumiex prinċipji ġodda li intom ħassibu fil-proposta tiegħi brabta mal-ekonomija tal-pjattaformi iżda aħna nixtiequ li identifikaw x'inhu l-affarijiet li huma simili bejn l-ekonomija tradizzjonali u l-ekonomija tal-pjattaformi naħseb li hemm bżonn li konna sistema regolatorja li tista' tippermetti li konna vantaġġi kompetittivi permezz tal-pjattaformi iżda ma nistgħux nippermettu li huma jkollu nkunu qegħdin social dumping. Thank you, Mr. Schuster. Uh, I'll give the floor to the... Grazzi ħafna, Sir Schuster. Issa nabdi l-kelma l-Sinjura Santer tal-IPP. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi. L-għonet nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter, Sir Schuster, għal din il-proposta. Fl-opinjoni tijaj, ti reprezenta bażi soda għal ħidma fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li hija fil-fatt li żjed proposta avvanzata fuq dan is-suġġett. Għalhekk huwa ċar li hemm bżonn li nagħtu reazzjoni tagħna. Bħalma rajna, l-ekonomija kollaborattiva għandha potenzjal kbir u l-Ewropa għandha il-mezzi sabiex tieħu vantaġġ minna permetta ħafna nies minn situazzjoni differenti sabiex eh, jsibu l-impjiegi u jżidu mal-tħul tagħhom. Vantaġġ ieħor ta' din l-ekonomija hija li tippermetti lin-nies li jkollhom bilanċ aħjar bej il-ħajja tax-xogħol u ħajja personali tagħhom billi jkun hemm aktar flessibilità fix-xogħol. Anka l-iżvilupp ta' ċertu żoni u reġuni Nixtieq infakkar li n-nies tan-negozji tagħna, negozjanti tagħna kuljum jivvintaw servizzi ġodda innovattivi ehm, u ta' kollaborazzjoni għalhekk m'għandniex nxeklu l izvilup ta' dawn l-startups. Id-diffikultà l-kbira ovvjament u jeżistu problemi imma l-ġiħib ta' ras il-kbira għal-ħaddima, u ovvjament rridu naraw li kunu mħarsa, il-kwistjoni reali ħatkun li nsibu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-ħaddiema li huma impjegati u li nippermettu li din l-ekonomija tiżviluppa. U dan joħodni lura għat-tekst ta' rapporter. Jiena nittama li ħankunu nistgħu naħdmu b'mod partikolari fuq xi punti speċifiċi. L-ewwel hija l-bżonn li konna statistika ta' min iserraħ fuqa fuq l-impjigi, kondizjonijiet ta' xogħol fl-ekonomija kollaborattiva. Għanna bżon ta' ħafna ħidma hemmhekk fl-istati membri ċertament, imma fuq livell ta' Unjoni Ewropea. It-tieni punt li nixtieq insisti fuq huwa l-bżonn li fuq dawn il-pjattaformi nimponu ċertu ammont ta' obbligi irridu jihdu responsabilta dawn il-pjattaformi, irridu jkunu jistgħu jikkomunikaw aħjar fuq sistemi ta' valwazzjoni tagħhom, kif ukoll jikkomunikaw aħjar mal-fornituri ta' servizzi dwar ir-regoli li jridu jiġu osservati. Issa ħares mod aktar speċifiku fuq l-opinjoni tiegħek fuq il-bżonn li jkun hemm distinzjoni bejn il-pjattaformi professjonisti u mhux professjonisti, Jiena naħseb li d-distinzjoni reali li għandna bżonn hawnhekk hija bejn pjattaformi li għamlu profit u dawk li huma bbażati aktar fuq il-qsim tal-ispejjeż, ir-riżorsi jew ħiliet. Biex nikkonkludu l-opinjoni, la bozza opinjoni jien għandi l-intenzjoni nippreżenta numru ta' emendi fuq żewġ punti partikolari. L-ewwel net fuq il-ħiliet jew kompetenzi din l-ekonomija l-ġdida għandha potenzjal kbir għall-impjiegi. Iżda jiena naħseb li nkunu nistgħu nibbenefikaw minnha biss jekk aħna nadattaw is-sistemi ta' taħriġ tagħna għal bżonn il-ġdid ta' ħiliet diġitali. U jekk aħna nistgħu npoġġu fis-seħ e, sistemi ta' taħriġ kontinwu. ċertu impjiegi taħdin l-ekonomija l-ġdida jistgħu forsi jisparixxu huwa vera. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu proposti sabiex is-sistema ta' edukazzjoni u taħriġ tagħna tippermezzi lil dawn in-nies li sabiex ikunu jistgħu jbiddlu x-xogħol tagħhom jiksbu ħiliet ġodda biex ma jitħallewx lura. It-tieni qasam fejn jiena nixtieq nagħmel xi emendi hija sabiex ċertu nies ma jispiċċawx eh, jitħallew barra. Eh, għanna bżon l-użu tal-internet ta' veloċità kbira anka f'żoni rurali. Għalek jina nħoss li mod ġenerali hemm bżon l-insibu bilanċ sabiex din l-ekonomija kollaborattiva tkun tista' tkun ta' benefiċċju għal kulħadd ħaddiema, min ħaddem u anka negozji, grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Hawken. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal abbozz ta' opinjoni sota ħafna. U jiena nistenna li eh, naħdem miegħu fuq dan. Wara li smajna l-kummenti li smajna sissa, u ċar li l-ekonomija kollaborattiva għandha potenzjal reali tista' toħloq opportunitajiet ta' imprenditorija ġodda u impjiegi ġodda. Imma parti minn dan għandha effett fuq l-impjiegi, fuq is-sigurtà tal-impjiegi, il-ħlas ta' kontribuzzjonijiet tal-welfare soċjali, il-sijat ta' xogħol, il-remunerazzjoni, health and safety. U il-problema ta' nuqqas ta' lifelong learner, learning jina naqbel ħafna ma' Senior Sandra dak li qalet. Jina naqbel kol ma' rapporter li għanna bżon data ta' Minister isserra fuqa fuq l impiegi u l-kondizjoni ta' xogħol fil-ekonomija kollaborattiva għaliex huwa diffiċli ħafna li jkun hemm proposti għabbażi tal-provi jekk ma jkollokx provi jew inkella biżejjed provi Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li hemm ħafna eh, żoni griżi ta' regolazzjoni ta' regolamenti. U hemm diffikultà wkoll fil-monitoraġġ tar-regolamenti li jeżistu. Hemm bżonn ninsibu bilanċ bejn li nirregolaw iżejjed minnaħa u id-drittijiet tal-ħaddiema li kollom eh, għajxin diċenti li permettilhom li e, eh, jisostnu l-familji tagħhom minnaħa l-oħra. Fuq il-pilastru solari l-votazzjoni li kellna il-ġimgħa li għaddiet itina ċertu parametri għamilna numru ta' referenzi għall-ekonomija kollaborattiva. U jiena naħseb li hemm bżonn nirrikonoxxu bħalma qal ir-rapport li l-ekonomija kollaborattiva tista' tfisser insigurtà ekonomika twila u kondizzjoni ta' xogħol ħżiena u minħabba il- relazzjoni ta' xogħol ħafna drabi il-ħaddiema jinsabu f'kundizzjonijiet prekari u jisibu diffiċli jiddefendu drittijiet tagħhom. Imma marriċ nkun negattiva iżejjed hemm ħafna aspetti pożittivi għall-ekonomija kollaborattiva. Waħda minnhom għalija hija il-konċentrazzjoni fuq livell lokali kif ukoll l-ekonomija kollaborattiva jista' jkollha rwol sinifikattiv meta nitkellmu dwar għanijiet eh, soċjali u ekonomija soċjali. Jiena naħseb li fuq livell ta' Unjoni Ewropea differenzi bejn stati membri fuq livell lokali u reġjonali hemmhekk iva hemm problema ta' frammentazzjoni. U għal darboħra rapporter tkellem dwar jekk is-servizzi li jingħataw u mhix privati fuq livell privati u professjonali għax dan jista' ikollu impatt fuq il-livell ta' regolamentazzjoni. U fl-aħħar, palma kellna fl-aħħar dibattitu fuq il-Blue Card, tkellimna dwar l-evitar ta' dumping soċjali u irridu nevitaw li dak jiġri anka għawek fl-ekonomija kollaborativa. Għalek jina rtnajt li naqbel ma ħafna mill-proposti tar rapporter għed nistella bil-ħerqa li nintroduċi anka xie mendina stess, li nittama ħaj komplu iżidu u jgħatu kontribuzzjoni għal din l bozza opinjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Satania Gonzalez nad il-kelma lilek. Grazzi, Signora President. Mela l-ewel net jena nishtiq najt proset l-rapporter għal dan l bozza opinjoni. Naħseb li huwa punta tluq tajjeb biex nifaċċaw l-isfidi li qegħdin nifaċċaw l-ekonomija kollaborattiva li qed ikollha impatt importanti ħafna fuq l-impjigi u fuq l-ekonomija. L-ewwel nett nixtieq ngħid li hemm bżonn li anka it-terminu innifsu għanna dubju fuq u ġviri ekonomija kollaborattiva x'ħafna prassi li jisiru taħt dan it-termini huma ħafna l-bot milli jkunu kollaborattivi. U fil-fatt ħafna okkażjonijiet iwaslu għal dumping soċjali u prekarjetà fuq ix-xogħol. Aħna nafu l vantaġġi li għandhom it-teknoloġiji l-ġodda, għall-ekonomija, il-potenzjal biex wieħed joħloq impjieg, potenzjal biex wieħed joħloq benefiċċji soċjali, Iżda ċertu pjattaformi għandhom eh, irregolamentazzjonijiet fis-settur jispiċċaw joħolqu impjeg prekarju, speċjalment f'ċertu setturi ta' importanza kbira għall-istati membri bħal trasport jew inkella turizmu. Ħafna drabi dak li jagħmlu huwa li jużaw vojt u distak eh, legali biex jimpjegaw eh, impjegati b'mod li jkunu speċi ta' self-employed follows. Eh, u ma jkollhom lebda garanzija. Għalek aħna naqblu mal-abbozz u il-referenzi li kunem distinzjoni ċara bejn il-pjattaformi professjonali u mux, u fil-referenzi għal kjarifika tal-kunċetta xinu ħaddim. U għana naħsbu li huwa importanti li kunem referenzi u koll għal rakkomandazzjoni 198 tal- l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u aħna ħan nippreżentaw emenda li tinkludi din ir-referenza sa dwar id direttiva qafas tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, mod ġenerali aħna naqblu imma aħna nħossu li hemm bżonn li tifoka u nispeċifikaw fuq il kundizzjonijiet ta' xogħol ta' din b'dinjità bħalma hemm fil-rapport tal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali biex niġġieldu il-dinamika li twassal għal prekarjetà f'ħafna swieq tax-xogħol Ewropej. Aħna qed nipproponu wkoll emendi sabiex nikkonkretizzaw drittijiet ta' xogħol li mhux qed jiġu rispettati minn dan il-forum ġodda ta' xogħol prekarju bħal drittijiet tal-ħaddiema kollha li jkunu jistgħu jistrieħu. Aħna naħsbu li għalhekk huwa importanti nagħmlu referenzi espliċiti għal Mm, għal pożizzjoni tan-nisa għal dan it-tip ta' xogħol. U aħna ndefendu wkoll miżuri li garantixxu il-sostenibilità soċjali u ambjentali fl-attività ta' dawn il-pjattaformi. Fl-aħħar aħna naħsbu li huwa tajjeb ħafna l-paragrafu li jagħmel referenza għal bżonn li garantixxu sigurtà soċjali adegwata għal ħaddiema awtonomi daħdmu ħadma rashom permezz anka ta' azzjoni tal-trade unions u issa mixin biex inżidu r-rikonoxximent ta' drittijiet ta' daw il-ħaddiema u li kollom bizzejiet miżuri u azzjonijiet sabiex talbiet ikunu inklużi fil-Kummissjoni fl-Aġenda Ewropea għall-Ekonomija Kollaborattiva. Grazzi. Grazzi ħafna. Rappresentant tal-ħodor jidher li mawx? Le, mela. Naddu għal grupp tal-EFTD, Laura Ġeja. Grazzi, Signor President, grazzi ħafna l-rapporter. Fl-aħħar snin l-ekonomija kollaborativa rat eh, tkabbir esponenzjali kemm għal dawk li huma l-utenti u tranzizzjonijiet, tranzazzjonijiet anzi. Fil-bidu tal-2014, l-żoni ta' attività ta' ekonomija kollaborattiva kienu sitta fil-waqt li fl-2016 kienu irtriplikaw. triplikaw mhux biss billi espandew f'setturi ġodda bħal tal-lim u s-saħħa imma ħolqu anke attivitajiet ġodda l-ekonomija kollaborattiva toħloq opportunitajiet ġodda għal konsumaturi tippermettilhom li jaċċedu għal servizzi ġodda billi żid l-offerta tnaqqas il-prezzijiet, ikoraġixxi l-ċittadini fl-użu aktar effiċenti ta' riżorsi tikkontribwixxi direttament għal programmi ta' sostenibilità ambjentali u tranzizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari. Is-suġġetti eh, li huma voluti fil-ekonomija kollaborattiva ma tlieta dawk li jagħtu servizzi l-utenti u l-intermedjarji. Dawk li jagħtu servizzi jaqsmu b'mod tajjeb ir-riżorsi l-ħin u kompetenzi joffru servizzi għabbażi okkażjonali, il-peer-to-peer, kemm fil-qafas tal-kapacitajiet professjonali tagħhom il-dawk li jagħtu servizzi professjonali. Fil-waqt li dawk li jagħtu servizzi eh, mhux ħin kollu ħafna drabi huma micro enterprises, ehm, u dawk li huma professjonali huma aktar tradizzjonali li garantixxu għanijiet ta' interess ġenerali bħal ħarsin ta' turisti u nkella garanzija tal-sigurtà pubblika u fl-aħħar mill-aħħar l-intermedjari jikkomunikaw bejniethom min jagħti servizz l-utenti permezz ta' pjattaformi ta' kollaborazzjoni ħafna drabi online. Il-qasam ewlenin tal-ekonomija kollaborattiva li biex jikun jistaw jiffaċċaw il-kritika u ħamsa il-ġestjoni tal-bit, il aċċess għas-suq, ir-reġim ta' disponibilità, ir-rwol tal-ħaddiema u tal-self-employed kif ukoll it-tassazzjoni. Jekk aħna nanalizzaw l-opinjoni li ġiet ippreżentata mill-kollega Dario Tamburani fil-Kumitat ITRE, qed naraw ir-riski tal-ekonomija kollaborattiva bħat naqis tal-kundizzjonijiet minimi għal ħaddiema u il-transazzjonijiet peer-to-peer. peer to peer mhux biss fl-opinjoni manka fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hemm importanza motija lill ħarsin tal-utenti tikkoraġixxi lill istati membri li jużaw approċċ li tigarantixxi lill konsumaturi ħarsin oli. Level ta' ħarsin oli, speċjalment għal dawk li mal-prassis leali ta' ta' xogħol ta' negozju. Fil-fat, fil-qafas digitali, da il-qafas digitali kollu impatt fuq ix-xogħol, speċjalment il-rabta bejn il-pjattaformi ta' xogħol u ħaddiema hemm riskju li jintilfu l-kundizzjonijiet indaqs ta' tal ħaddima u standards ta' protezzjoni għal ħaddiema. Hemm ukoll pjattaformi kollaborattivi li f'ċertu setturi ħolqu riskju kbir ta' eh, kompetittività inġusta li wassal għal ħolqien ta' monopolji tas settur u joħolqu dubju wkoll fuq liema aki komunitarju se jiġi applikat propju għall-ekonomija kollaborattiva l hekk hemm bżonn niddefinixxu karatteristiċi u responsabiltajiet għall atturi prinċipali fl-ekonomija kollaborattiva, speċjalment għad distinzjoni ċara bejn ħaddiem ehm, part-time u il-professjonisti. il professjonisti Iżi garantixxi wkoll livell qoli ta' ħarsien ta' konsumatur u il-peer-to-peer. Karatteristika oħra tal-intraprizi fl-ekonomija kollaborativa hija li jintroduċu rieħhom f'suq li sissa kienu jużaw il-persuni eh, li jagħtu servizzi tas soltu tradizzjonali. Għalhekk għall-operaturi tas suq huwa importanti ħafna jekk f'xi mod jew ieħor pjattaformi ta' kollaborazzjoni dawk li jagħtu servizzi jkunu jistgħu jiġu soġġetti għal rekwiżiti ta' aċċess tas suq bħal awtorizzazzjoni tal-aċċess għal eh, intrapriża obbligu obbligi jew inkella eh, traqis tal-postijiet it-tip ta' vettura l-obbligu ta' assigurazzjoni jew inkella ta' depositu eċċetera. Għalhekk fis-sfond ta' dan aħna ħankunu edin eh, nitlu aktar fid-dettal fuq il-kommenti tagħna fil-laqgħa ta' Shadows. Grazzi. Speaker Madam Mella, the floor is yours. Grazzi ħafna sta' Signora Mella. Merci Madam la Presidente. Oui, nous remercions le rapporteur pour euh, le focus qu'il a mis sur... Signor Malan, grazie ħafna, signor President, grazie ħafna rapporter tal-fukajt fuq wieħed mill-ħames pilastri tal-Aġenda Ewropea għall-Ekonomija Kollaborattiva. Skont il-Kummissarju tas-Suq Intern, sar kollox sabiex din tkun opportunità tajba għal konsumaturi, l-ħaddiema u n-negozji. Issa, jekk inħarsu lejn il-ħaddiema, ġvili impjegati u l-istatus tagħhom, ovvjament dan jiddependi ħafna mill-erba aspetti l-oħra li semmew f'dan ir-rapport. L-autorizzazzjonijiet sabiex wieħed ikun jista' jwaqqaf dawn it-tip ta' pjattaformi kollaborattivi, aħna nafu li id-deregolarizzazzjoni u l-ultraliberalizmu prevalenti bidlu mod radikali l-affarijiet ħajkun diffiċli ħafna li nkunu nistaw inżommu u nħarsu attività li kienem qabel. Il-kontenut tal-informazzjoni li jridu jagħtu dawn il-pjattaformi għal darbohret naraw der-regolamentazzjoni għawek il-suq digitali waħdini l opinjoni tagħna jirrappreżenta tassib kbir il-leġislazzjoni fuq il-ħarsin tal-konsumaturi jekk huma kollha għandhom aċċess għall-internet ta' veloċità għolja. Irridu nwaqfu l-prassi inġusti kummerċali imma f'dan it-tip ta' ekonomija ġdida huma prevalenti għaliex ma jeżistux ir-regoli meħtieġa u fl-aħħar net ovvjament ir-regoli tat-taxxa. Il-pjattaformi ovvjament jippruvaw jevitaw l-obligi tagħhom. U minħabba in-natura ta' dawn il-pjattaformi, l-evażjoni ta' taxxa hija xi ħaġa kontinwa jew inkella riskju reali. U nistgħu nħarsu lej każijiet reċenti fil-qorti jew inkella avvenimenti reċenti issa dwar il-ħaddiema u l-istatus tagħhom f'din l-ekonomija huwa ċar li hemm bżonn ta' regoli Imma ir-regoli Ewropej mhumiex tajbin biżejjed, m'għandniex biżejjed ħin issa, huwa tard wis għaliex. Għaliex l-ekonomiji kollaborattivi bħal Uber mhumiex entitajiet filantropiċi. Uber issa saret mudell fil-qasam ta' trasport. U grazzi għal subiet ma' Google, et naraw ukoll karozzi bla sewwieqa per eżempju. Għalek, għas ħajkunem eh, sewi ta' Uber fil-ġejjeni. Għet nitkellem fuq kum telf ta' kważi nofs miljon eh, impjek. U l-ekonomija għalek kollaborativa biddel mod radikali Jo ħadd inbidel mod radikali jekk l-impjegati ma jkollhomx impjiegi u aħna naraw politiki differenti li jassumu li ħajkun hemm dejjem aktar faqar, impjiegi minimi, eċċetera, aħna naraw x'qed jiġri fil-pilastri soċjali. Qed nagħtu impressjoni li l-ICB ħatkun tista toħroġna mid-diffikultajiet tagħna, imma l-verità hija li mhux ħajkun hemm ħaddiema, mhux ħajkun hemm impjiegi, negozji, għalhekk forsi hemm bżonn li naraw l-affarijiet mod ieħor Jina les li nirrifletti ftit ma'kom fuq x'inhuma il-problemi reali, grazzi. Thank you, Mr. Schuster. Uh, can you give us some... Grazzi, Sir Schuster, forsi tina xiftit ta' reazzjoni. Iva fil qassar Aħna ħassejna il fil fatta din l-esperjenza u l-istess affarijiet aħna l nixtiequ li l-potenzjal tal-ekonomiji tal-pjattaformi jkunu iktar sviluppati. Ħalli bekk ikun hemm dan il-potenzjal pożittiv li l-iktar li jispikka, iżda fl-istess ħin hemm bżonn li jkunna l-istess garanziji soċjali. Jiena naħseb illi mhux dejjem huwa faċli li naraw minn qabel fejn hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni soċjali jew le għal raġuni fuq dan naħseb li hemm bżonn niddiskutu iktar bejnietna u ħerqan nismal il-pożizzjonijiet tagħkom issa fuq eh, l-aspetti tal- protezzjoni tal-konsumatur li semmejtu aħna minnaħa tiegħi nista' ngħid li f'dan il-kumitat għandna nifuka fuq l-iktar suġġetti li jikkonċernaw li f'dan il-komitat minħabba li għanna l-imkoli huwa komitat tal-protezzjoni tal-konsumaturi li jihdu sib dawn l-affarijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ġifiri naseb illi fuq eh, il-standards u kondizjonijiet minimi dawn l affarijiet importanti li rridu nqisu ħalli nkunu nafu xanna namlu f'bosta każijiet differenti minħabba li bħalissa aħna nafu li hemm ħafna żviluppi fil-qasam diġitali, hemm ħafna pjattaformi li tkunu u għal din raġuni aħna rridu nieħdu pożizzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli nkunu nafu x'għandna nagħmlu għal protezzjoni tal-ħaddiema u ta' dawk li ħadmu kollet. Uh, Madam Nibaj from uh, DG Employment, do you want to add something, clarify something to us? Um, thank you very much. Um, <coughs> a couple of uh, remarks. Uh, firstly, it could be relevant to mention some of the uh, Grazzi, jaf ikun rilevanti li nibdew nsemmu ftit il-vantaġġi li tkellem issa dwar is-sur xust f'każ ta' impjegi opportunitajiet ġodda ta' impjeg tul ġdid li lien minn dak tar-rabtiet tax-xogħol normali permezz ta' arranġamenti iżgħaġ flessibbli Fl-istess waqt huwa minnu wkoll il-liżja arranġamenti flessibbli jaf ikunu inqas regolari u stabbli minn dawk tradizzjonali. Issa, dwar punti speċifiċi fl-opinjoni dwar punt wieħed aħna ħadna nota ta' talba għal distinzjoni bejn is-servizzi professjonali u dawk mhux. Dwar it-tielet punt bħalma forsi konxi f'Ġunju li għadda l-Kummissjoni deċidiet li ma tressaqx proposti leġislattivi Ewropej. U aħna għadna bħalma jisaq punt ħamsa tagħkom l-enfasi għada fuq titjib tal-bazi tal-evidenza. Jħorġu elementi ġodda kull xar xuħut minnom is-sema u l-lum ċala darba dan jiġi żviluppat il-Kummissjoni tkun f'pożizzjoni aħjar biex tanalizza jekk hemmx bżonn ta' proposta politika leġislattiva li tmur lil il-komunikazzjoni ta' Ġunju. Dwar il-pilastru soċjali li se indirizzaw fuq livell ta' Unjoni Ewropea bil-proposti tal-grupp ta' ħidma, fil bil-proposti ta' ħidma għal tal komissjoni dwar inizjattiva ta' l-effettività soċjali dik tal-direttiva wkoll illi sejra tindirizza ħjar il-forum differenti ta' impjieg. Dwar punt 5 dak tal-evidenza aħna naqblu mal-bżonn ta' politika bbażata fuq l-evidenza bħalma ħabbret il-Kummissjoni sejrin inkomplu namlu monitoraġġ tal-iżviluppi regolatorji u l-impatt tagħhom permezz ta' bosta studji li huma dejjin u fejn ridu ntejbu anki l-bażi ta' evidenza f'dan il-qasam. Tal-aħħar il-pont dwar it-tassazzjoni s-sigurtà soċjali il-komunikat ta' Ġunju jisħaq fuq il-bżonn ta' pjattaformi għal bżonn ta' kooperazzjoni biex nifaċilitaw il-ġbir ta' ħlasijiet dovuti ta' taxxa biex intejbu wkoll ir-ruoli ta' mekkaniżmu bħal dawk ta' rating fl-ekonomija kollaborattiva. Grazzi ħafna. Thank you very much for that. That means... Grazzi ta' dawk il-kommenti, ġifiri back spiċċajna l-ewwel parti tal-aġenda tagħna tal-lum. Narakom daqt il-votazzjoni tibda fit-tlieta. Saħħa.